Colleagues, if you could leave quietly, we're going to begin the, the rest of the Libe agenda. Thank you. Għaziz kollegi, jek tħorġu bil-kwiet mill-kamra għaddu għall-agenda ta' Libe, palma tafu, kollegi, s sanna l opportunita li nisimaw il-prezentazzjoni tal-abbozz ta' rapport fuq il-regolament għal-AFAS eh, ta' ċessibilta u dan jibni fuq il- program ta' resettlement l ammissjonijiet il-ġodda anka b'mod eh, sigur il-proposta leġislattiva hija maħsuba sabiex ikorna qafas ta' resettlement li jindirizza l politika fuq din il-kwistjoni kif ġobkom da' xej kwiet fil-kamra nixtieq nitlob lir rapporter sabiex tressa il-labbos rapport tagħha dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew tal-Konsil jistabbilixxi għaffas tal-sistemazzjoni tal-Unjoni. Grazzi ħafna. Iva, sar nistenna ftit tgħid il-kellima sabiex nara li terġa' jaqadaq xejn tal-Kwiet fil-Kamra. people keep leaving. Okay. Valja, jekk noqdu nifqu naħseb illi n-nies iktar jitilqu bil-mod mill-kamra. Mela, tajjeb, ħanibda. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja li shadows l-esperti legali, l-esperti fil-qasam fil-prattika u anka il-ħaddiema ta' segretarjat li ħadbu miegħi u mat-tim tiegħi Meta nitkellmu fuq il-sistema komuni Ewropea tal-Azil li għadem il-revizjoni din taħseb għal kunċett ta' um, l kallima tiqa għal ixtix li kuna iktar kwiet fil-kamra. Jek ġobkom kollegi, għawnek għet n-prezentaw il rapport Forsi l-kollegi ma semmawx l-iktar parti importanti fejna ringrazzjajt li shadow rapporters, l-esperti kollha involuti u l-appoġġ kollu li tawni li li u l-tim dan ix-xogħol. Is-sistema komuni ta' Azil Ewropea edha palissa dija minn ċerti tibdiliet ta' fuq li hemm però uh, fir-rigward tal-wasliet siguri u legali fl-Unjoni Ewropea, għalhekk jedi konna aktar rotot li uh, huma aktar siguri li għamilna talba li u manka permessa riżoluzzjonijiet anka x-xogħol tal-UNHCR, il-Kummissarju għal drittijiet tal bnidem kif ukoll anka s-summit ta' New York illi talab għal iktar risistemazzjoni u għal iktar għafas b'saħħtu Fil-waqt li l-sistemazzjoni huwa simili forsi għal eh, sistemi oħra ta' migrazzjoni huwa xorta uniku. Iħsib mhuwiex illi jieħu post eżempi oħra ta' tħaddim pal eh, vizas Ewropej u l-programmi ta' verifikazzjoni tal-familji. l-UNHCR twaqfet fl-1950 wara t-tini gwerra dinja sabiex tgħin dawk kollha li kienu ħarbu minn pajjiżhom jew tilfu djarhom. Dan l-isfond ta' fuq imma importanti li nagħmel referenza għalih għaliex Ifokajt ħafna iktar fuq l-UNHCR mill-li għanna fil-proposta oriġinali tal-Kommissjoni. Il-UNHCR għandu il mandat tiegħu permezz tal-istatut tiegħu u r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Maquda. Ir-risistemazzjoni isseħ biss wara li żew soluzzjonijiet oħra ma jkunux ħadmu li huma r-ritorn volontarju jew kella l-integrazzjoni fil-pajjiż. Il-sistemazzjoni hija maħsuba sabiex ikun hemm protezzjoni, soluzzjoni fit-tul għar-refuġjati fejn għandek eh, pajjiżi eh, popolazzjoni la ta' migranti. L-antijaj kien kienu tnejn l għannet illi nżommu l-element uman f'dan il-programm ta' sistemazzjoni kif ukoll illi nsaħħu l-isforzi favur dan il-programm. Anka l-aġġustamenti fil-miri tal-programm kif ukoll eh, kriterji ta' inklużjoni esklużjoni ġew indirizzat. Il-priorità kienet illi konna qafas tal-sistemazzjoni tal-Unjoni Ewropea li jaħdem fil-prattika fejtħol il-miri u l-kamp ta' applikazzjoni nishti illi dan verament jersaq li stejjer ta' suċċess ta l sistemazzjoni li dġat naraw kap ċertu stati membri dan ifisser illi il ruol ta' l-Unjoni illi kunem uh, eh, referenza għal programmi tal-sistemazzjoni huwa meħtieġ l-istati membri jiffokaw fuq dak li jista ikun ta' suċċess fil-prattika u anka fuq il-proċeduri. Jina zittu ukoll formulazzjonijiet illi Eh, Saħħaħ l-element uman f'dan il-proposta u anka jindirizza l-element ta' protezzjoni ta' refugġi ġifiri definizzjoni l-lingwaċ hija ħafna iktar viċin tal dik tal-UNHCR. Ifisser ukoll illi l-prioritajiet ġeografiċi għandhom iserħu fuq il- eh, il-rapporti li torċ l-UNHCR fil-gwart tal- Eh, tbassir li hija tagħmel għal ta' tar-risistemazzjoni. Dan huwa mod kif anka jkun hemm rilevanza fit-tħaddim ta' dan il-qafas tal-Unjoni Ewropea. Ma dan nista' ngħid ukoll li il-kondizjonalità anka remessjoni issa qed tintuża floka il-sistema eh, strateġika il-sistemazzjoni se nituża l-għanijiet oħra wkoll. Dawn l nijiet għandhom ikkunu eh, mezz ta' soluzzjonijiet iktar sostenibli anke għal-refuġjati u għal-popolazzjoniet mill-quta. Fuq kriterji ta' eligibiltajna u koll kienem xi eh, aġġustament li xtaqt nara sabiex anka nimxu ktar biċin tal-Konvenzjoni tal ġiniva u tal-UNHCR. Dan il-mod eh, naraw li verament il-qafas se jitħaddem fil-pratika u jirrifletti wkoll eh, il-kriterji internazzjonali. Rigward tal-istruttura għal dan il-qafas tal-sistemazzjoni tal-Unjoni, il-ruol tal-laqa tal-UNHCR ehm, u ma l-istati membri u ma l-pajiz li kollhom bżonn il-risistemazzjoni hija laqa importanti aħna rridu nsaħħu l-preżenza tagħna hemmhekk sabiex eh, konna iktar kontribuzzjoni importanti anka eh, fissem l-Unjoni Ewropea sabiex nilqgħu dawn il-bżonnijiet tal-sistemazzjoni il-ħsieb huwa li jkun hemm pjanijiet fuq sentejn jew tlieta flok annwali. Tkun ħafna ħjar għall komunità globali u għall-Istati membri. Tini għan fil-abbozzar ta' rapport tiegħi huwa li nżidu l-isforzi ehm, għal sistema termina tal-Unjoni Ewropea. Irridu nkunu ambizzjużi dak li nagħmlu. Mhux biss illi ikonna zida f'dak li nagħmlu aħna, imma anka minħabba l-amministrazzjoni ta' Trump nistgħu stajna naraw e, nuqqas fil- e, e, dan l-approċ ta' sistemazzjoni u għalhekk l-Unjoni Ewropea tidħol iktar u iktar f'dan ix-xenarju. ċertu stati membri danna m'għandhomx ħedġa sabiex hemm dawn il-mezzi legali sabiex ikun jistawtlu fl-Europa. Imma in-nies sorta waħda jibqaw jieħdu rotot li huma perikolużi waslu għal eh, ħafna mwiet u anka n-nies jiserħu fuq networks ta' trafikanti. Eh, traffikanti. Dan il-network ikun ta' tifsira speċjali jekk anka jkollu tifsira fiċ-ċifri. Jitikonna Eh, il-mira ta' 25% tal-sistemazzjoni l tam meta ma mal-bżonnijiet magħrufa identifikati minnaħa tal-UNHCR. L-Unjoni Ewropea tista' tagħmlu dan. Rigward tal-parteċipazzjoni minnaħa tal-Istati membri, il-parteċipazzjoni tibqa' waħda volontarja anka fir-rapport li qed nipproponijin. U parzjalment sabiex naraw li ma neħlux imma anzi nkomplu miex il-qoddim fis-sistema. U jina naħseb li fit-tul l-istati membri ma jistawx eh, jazlu illi jikontribuxu għal parti mux għal oħra per eżempju li jkunu voluti fil- eh, fil-xol fuq il-frontier estern man bat ma jkunux inklużi fil-sistema ta' l-sistemazzjoni. Naħseb illi l-punt kollu hawnhekk huwa li jkun hemm iktar inċentivi sabiex l-istati membri jagħmlu iktar sistemazzjoni dawk l-istati membri li diġà għandhom programmi ta' suċċess għandhom ikunhom ħeġġa sabiex ikomplu jiftħu anka iktar ix-xogħol tagħhom u anka jsaħħu l-partiċipazzjoni tagħhom fiħdan dan il-qafas tal-Unjoni Ewropea. Għazziz kollom u koll struttura b'saħħita li tejnom sabiex iniedu dan il-xol. Kuna man kappaċ minnaħa ta' lejazo, minnaħa tal-agenzija għall-appoċ tal-refugjati. U naħseb illi nista' nkun konvinta bizzejt li l-istati membri jkun iridu jipparteċipaw, jġibu riżorsi tagħhom permezz ta' program tal-Unjoni Ewropea illi verament jaħdem. U li ħalkunu interessati fil ikun hemm suċċess. U importanti li jkun hemm dawn l-inċentivi minn tal-Istati membri u l-bilanċ bejn dawn iż-żewġ miri u li eh, l-Istati membri jżommu il-6000 euro l kur refuġġat li huma jirċivu mill-ammif u anka l-10,000 jekk huma jipparteċipaw fil- uh, għafas tal-Unjoni Ewropea. Fuq l-status ta' residenza hija l-bażi ta' resistemazzjoni. Meta inti qed indirizza qed taħdem ma' persuna u għat tijom mezz ta' migrazzjoni siguru, legali, sabiex jitrasferixxu ruħom eh, fajis ieħor, il-bażi ta' dan kollu huwa l-permess ta' residenza. U importanti li stati membri jista' jipprovda l-iktar kondizzjonijiet favorevoli minn dawk li qegħdin ikunu ehm, eh, diskussi preżentament fil-regolament ta' kwalifiki l-istati membri jridu um, ehm, kunu li skont artiklu 13 anka joħorġu il-permessi minnaħa taħom u għak anka jkonna korenza legali skont il-liġi Ewropea, tal-Unjoni Ewropea. Fu proċeduri jiena introduċejt proċedura ta' emerġenza u l-UNHCR jixtiequ din, forsi ma tolqotx grupp kbir ta' nies imma hija importanti ħafna meta jkun hemm bżonna. Fuq iż-żewġ proċeduri li diġà jeżistu, waħda ordinarja u l-oħra ehm, imħaffa, għat eh, nitċara fejn dawn jintużaw fil-fazi differenti ta' risistemazzjoni, li kien ħafna mistaqsijiet fuq dan ġri għakon l-identifikazzjoni, tresiq tal-kas, l evaluazzjoni deċiżjoni u reġistrazzjoni. Palma semmejt, l-UNHCR għandu l-għol bħala eh, l-istituzzjoni ta' referenza. Anka l-element li konna ehm, permess ta' residenza li jkunu iktar favorevoli u anka li kunem iktar eh, viċinanza lej l-arkitettura ġenerali tal-istruttura ta' l-istemazzjoni. Il-ħazna ta' data hija maħsuba sabiex din tinżam la darba l-applikazzjoni tkun waħda ta' suċċess. U b'dan il-mod ma noħolqux pis amministrattiv bżejet fuq l istati membri jew li UNHCR jew aġenzija oħra jew nkella li u aspettattivi folot għal eh, beneficjarji potenzjali. L-Istati membri għandu jkollhom il-possibilità li joħorġu il-status ta' refugġat fi żmien faqtu jekk huma jħossu li jkun hemm dan il-bżonn. Din il-proċedura hija meħtieġa l istati membri sabiex hemm inċentiv ħalli tintuża Finalment, l-IDPs. Naf li kienem minn għajam sib fuq dan, pero jena zammejt eh, il-prezenza tagħhom tal-IDPs fil-rapport tiegħi. Il-numru ta' dawn in-nies hum qed jikber għandhom bżonn ta' struttura ta' proċeduri sabiex anke nappoġġawhom. Jiena nixtieq eh, nesplora anka ma' shadows kif din il-proċedura tista' tieħu forma Grazzi ħafna għaddi eh, għal-kommenti ta' Shadow Reporters zuħer għara li naħdem ma'kom. Grazzi ħafna ta' xogħol tiegħek fuq dan kollu ħanaddu għax-Shadows. Umbat anka eh, jekk ikun hemm eh, kollegi b'esperjenza li xtuq intervjeni konna daqsxejn ta' tweġiba koerenti minn tal-gruppi kollha. Is-sur Tias Dimera għal-IPP. Grazie ħafna, Sur President. Grazie u koll il-Malin uh, għaxxol eccellenti taħħa. Nishtiq nibda. Billi nqajm punt lingwistiku fuq l-Ispanjol. Mandux għasama l inglisi jgħid il-kellim. Reubicación. Y no estamos hablando de reubicación. Estamos hablando de reasentamiento. Hemm differenza bej rilokazzjoni u risistemazzjoni. Hawnhekk qed nitkellmu fuq risistemazzjoni hija problema lingwistika Spanjola mridu nkunu ċerti għal dak li qed nirreferu għalih. Għaliex ir-rilokazzjoni hija differenti hija bbażata fuq il-kunċett ta' solidarjetà u tapplika għal dawk il-persuni li huma diġà fit-territorju tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li r risistemazzjoni id-daħħal in-nies uh, fl-Unjoni Ewropea u tqassamhom uh, minn pajjiżi barra l-Unjoni għal pajjiżi ġewwa l-Unjoni u għalhekk naħseb li rridu niċċaraw dan il-punt lingwistiku li huwa marbut ma' lingwa Spanjola Importanti li konna sistema li hija umana, li hija sigura, jridu naċċertaw li jkunu nistgħu nigwidaw lil persuni permezz ta' għażliet eh, siguri u legali. Nasab li rapportena għamlet biċċa xogħol verament tajba li huwa xogħol li għadu qed jiżviluppa u naħseb illi u punt importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea li konna programm tal-sistemazzjoni li wkoll ikun isara fuq il-solidarjetà. Aħna ġeneraw 23.8 tal-GDP globali skont l-OECD, però aħna preparati biss nilqaw 8% tar refuġjati minn madwar id-dinja kollha fil-kontinent tagħna. Jina kell il-privileġġ li nkun il-Kanada ftit ilu u rajt ftit kif jaħdmu huma għandhom programm ta' sistemazzjoni li diġa qed jitħaddem li huwa effettiv. Sinjura Malin qed tissuġġerixxi fir-rapport tagħha li aħna nintroduċu prattika illi hija viċin iktar ta' dan u tirrifletti wkoll il-prinċipi tal-UNHCR li huwa huma element importanti ħafna għal programm fattibli. U importanti li kuna program li jkun appoġġjat minna ta' settur privatu ta' soċjetà ċivili għaliex kulħadd irid ikun involut sabiex ikonna programm effettiv rigward ta' risistemazzjoni. Hemm seba' inizjattivi differenti li diġà tnedew sabiex nerġaw natu qafas lil eh, proċedura ta' resistemazzjoni. Kont interessat ħafna dwar dak li semmet rigward tal-proċedura ta' emerġenza bħalma jett eh, huwa ridikolu li wieħed jaħseb illi erba' xhur huwa qafas tajjeb tul ta' żmien tajjeb għal proċedura ta' emerġenza dan jista' jserraf f'imwiet jekk it-tul ta' żmien huwa ta' erba' xhur. Għandna bżonn approċċ bilanċjat kif issuġġerixxi anke ir-rapporter jrid nagħtu inċentiv lill istati membri sabiex inħaġġuhom jimplementaw il-programm ta' risistemazzjoni. Dan huwa punt importanti ħafna fil-pajjiż tiegħi u naħseb anke fuq il livell internazzjonali. U importanti li aħna narfu illi għanna ħafna minn ħutna li huma bl-istess lingwi tagħna li qegħdin ibatu anka fuq il-naħalora tal-Atlantiku. Nitama illi eh, kulħadd ikun kostruttiv u tista' serraħ fuq l-appoġġ tiegħi. Grazzi ħafna l-Sur Diaz Demera, grazzi wkoll tal-li ġbit l-attenzjoni dwar forsi xi eh, konfużjoni fit traduzzjoni ta' dokumenti bej rilokazzjoni u resistemazzjoni fl-użu tal-lingwa. Grazie ħafna tal-li għajem til punt anka ta' delegazzjoni eh, kanadiza kiku verament nistaw nipromuovu l-modelli illi diġa anka eh, huma modelli interessanti ħafna progressivi. Naħseb illi dan il-punt eh, jisħolu ħafna iktar ħin il 45 minuta li allokajnilu u eh, niskuża ruħi mal-kollegi ta' dan l-SND. Forsi tistaw tieħdu il-shadow slot ta' shadow l ħina allokat ta' shadows. Xat minnkom però jgħid il-kellim. Iva, jiena san Nejt sentenza wahda biss. Uħu għannu bat ikompli miħaj. Saqt najt illi verament sorpriza illi jem bżon li noqodu nitkellmu fuq risistemazzjoni. Jekk li titlob għal protezzjoni fl-Unjoni Ewropea u inti ġej minn pajjiż illi aħna m'għandniex uh, ftehim ta' vjaġġar mingħajr viża ma' dak il-pajis, l-unika għazla alternativa li tibqalek hija li tiġi mingħajr viża. U miex reat għax fl-aħħar mill-aħħar m'għandekx alternattiva oħra. Jekk verament tridu u lin-nies li qed jaħarbu mill-gwerer, mill-persekuzzjoni u mit-torturi, l-unika ċans huwa li n-organizzaw dan kollu permezz tal-sistemazzjoni veru stati membri u jgħidu li aħna rridu ngħinu li dawk li huma verament Eh, qed ifittxu l-azil li għandhom bżonn il-protezzjoni, allura għalfejn mhux qed naħdmu bil-sistemazzjoni. Għat eh, musar sar iżżomm persuna li tkun ħataħarrab minn ehm, situazzjoni mwera ta' gwera fil ta' tagħha, fil-pajjiż tagħha ma l-inqas nistgħu nindirizzaw dak il-grupp li forsi jazlu li jgħaddu mill- Eh, sistemi illegali sabiex ikollhom alternativa oħra. Forsi ma tantx nista' nkun ottimista, imma nittama li l-istati membri iżommu ma' responsabilità umanitarja tagħna li naprovdu il-protezzjoni lin nies li qed jaħarbu mill-gwerra, persekuzzjoni u torturi u li jkollna salvagwardji wkoll sabiex naraw illi dak li qed jiġu verament għandhom bżonn din il-protezzjoni. Ġifieri verament interessata li nara argumenti minn l-Istati membri li jirreżistu din dan l-idejal. Problema oħra li dejjem naraw, l-sistemazzjoni mhix dejjem l-unika soluzzjoni. Ser ikonna nies li jitfaċċaw fuq l-adba tagħna jħabtu l-bib u jridu naħdmu fuq sitwazzjonijiet tajbin jew mwera ta' dawn il-pajjiżi li huma ġejjin minnhom, però naħseb li l-sistemazzjoni hija biss element wieħed minn pakkett li rridu nipproponu. daqxie komplikajta għamna ki situazzjoni għalix għazanat il-kelma il-żewġ kollegi tal-SND għawnek. Forsi zom fil-qasir u taħti l-parti l-oħra tal-intervent fil-qosor ħafna ma. Iva, sanżom fil qossor Jena konzern oħra ċorta minħabba attività oħra li dejjem taħbat ma dan il-komitat tal-libe. Mela, jena kont qed nistenna li x-shadows ikunu hawnhekk. Xorta ħadda nixtieq li naċċert il-kooperazzjoni sħiħa minnaħa tagħna. Jiena minnix ix-shadow imma jiena rapporter fuq il-kodiċ tal-viża u l-punt li xtaqt inqajjem huwa li apparti il-teknikalajtajiet ta' emendi u ta' titjib ta' inizjattivi fuq il-kwistjoni irridu mmorru fuq livell politiku, jiġifieri li b'xi mod irridu il-ferra l-oħra tagħna li huwa l-Konsil għalfejn qegħdin nerġgħu nirrevedu l-sistemazzjoni u relokazzjoni għalfejn nerġgħu ngħaddu dawn il- programmi kollha li għadna kif eh, adottajna. Il-raġuni hi li l-Konsill mhux qed iġib ruħossem, mhux l-Istati Membri ma' l-Gvernijiet. Mhux qed jgħaddu l-implementazzjoni. Kem programmi, hemm deċiżjonijiet li mhux qed jiġu implementati, u għalhekk qed nerġgħu nirrevedu kollox għaliex il-sistemazzjoni mhijiex taħdem, il relokazzjoni mhijiex taħdem. U għalhekk verament irdu fuq fuq livell politiku. Grazzi ħafna. Apparti li jkollna l-proċedura leġislattiva, rridu mod strateġiku nimxu il-qoddim, ikon akkuraġ bizzejiet sabiex nitkellmu anka fit-trialogu. Illi hija l-fażi finali tal-inizjattiva sabiex il-liġi verament titwetta u tkun segwita minnħata l-istati membri, l-CDR. Thank you, Chair. Colleagues, I... Grazie, Sir President. Għazis kollegi, jena konni xin ringrazja l-rapporter għax xogħol eccellenti li sar sissa, qed nara li hemm ħafna emendi fil-fatt 125 b'kollox li nexxieli not qatt ma nexxielix niflihom kollha, pero f'dan il-moment tassew diffiċli allura illi ngħid x'inhi pożizzjoni ħarjeti, pero nħares bil-qudiem għal kooperazzjoni u xol kostruttiv fil-qat ġejjien ma xedaw se nemmen li l-proposta miex ħat nbidel wis eh, verment li ħajkun hemm bżonn li nagħmlu xi irqaq xi tibdiliet iżgħar l-ewwel hemm naqbel ukoll mal-fatt li rridu nevitaw illi jkun hemm pjar tal-ħidma ma dak li diġa tisir miljoni sjer aħna bħal oħrajn għandna riżorsi limitati u l-ura rridu nagħmlu laqwa użu minnhom. Importanti wkoll illi eh, nitfaw numru massimu ta' nies li nistaw nirrisistema b'suċċess. Naf fil-lem diskussjoni sħiħa dejja, però importanti li nċerraw dan il-punt biex bekk ikonna poċċa tal-pubbliku għal din sistema ta' resistemazzjoni. Importanti jekk irridu il-publika pubblika il publiku jkun pozittiv. Grazzi issa għall-għalde l-Onorevoli Wikstrom. Grazzi. Jena, yeah, et nirrapprezenta Regi Michel li huwa shadow fuq dan id-dossier u allura ħan nipprova intervjeni bil-Franċis Iva Sur Michel jixtieq jirringrazzja r-rapporter għal la bozz ta' rapport kif ukoll għal mm, l-approċċ kostruttiv eh, lejn ix-shadow jider li hemm volontà ċara biex ikun hemm valur miżjut Mela qabel ma regolamenti li għanna, ma naħseb li għanna parti pero biss mitweġiba illi l-Unjoni trid eh, tipprovdi għal kriżi ta' refuġjati. U allura huwa fiduċjuż illi eh, ħanibqgħu naħdmu eh, b'mod konstruttiv ehm, u fiduċjuż illi jkun hemm mekkaniżmu fejn kulħadd huwa mistieden u mitlub biex jerfa' responsabilità tiegħu u jishtiq li nkomplu bil-ħidma ta' rapporter Sinjura Bjork biex fl-axħar naslu għal-tekst li huwa propju jilħaq l-aspettativi tal-Parlament minn mindu faqqat il-krizi migratorja l-għaw ġifiri, il-fat li kunem it-waqif u segwitu ta' metodi legali għal dawk in-nies illi għandhom bżon protezzjoni internazzjonali. Grazzi ħafna Sir President. Ta' pues, eh, l-u biex naħseb eh, kull kun kburi eh, kiku seta' jisimak. Eccellenti, <laughs> għanħu pawza u għaradin. Mela, jider li għal-ħodur manna l-ħat. Zarbio, onorevole Zarbio, li fil-fattenti, rappresentant tal-gwe mem ħadd għal-ħodur. Fil-fat kienet is senjura Sargentini li kienet ix shadow pero miex dawnek, mem ħat ukoll mill-FDD. Allura ba, ħanad il-kelma għal dawk l-oħra illi talbu l-kelma. Senjura qalbi għal. Ejva ma biddiltu uh, eh, il-hairstyle eh, eh, fil-fatt eh, soltu kont imdorri nara dik il- dik il-leħja li kienet tant karatterizzak ma raftekx Eva fil-fatt ma xtaqx ma xtaqx li tarfuni għalek bidilt bidil dan sur Ferrara li bdilti. Mela, jina nishtiq l-ewwel net nifraħ l-rapporter u għandi xie kommenti mill-grupp tagħna. Il-resettlement għandu jibqa' strument ta' um-, um-, umanitarju u mhux ta' repressjoni tal-flussi migratori u għal stant aħna nappoġġaw din id-differenza li tagħmel il-Kummissjoni. Fuq dan il-punt aħna naqblu mar-rapporter u m'għandix tkun dipendenti mill-rida tal-pajzi terzi. L-Unjoni Ewropea għanda eh, titgħallem kemm tista' minnu da aħna naqblu illi neħu kull referenza għal ftejn mat-Turkija għax dan m'għandux ikun mudell insegwuh u rridu anki ninkludu il-resettlement ta' emerġenza kif nuha propost, speċjalment għal dawk in-nies li qegħdin f'periklu imminenti. Rridu jkollna għanijiet ċari fuq in-numru ta' persuni illi għandhom jiġu resettled. U, u importanti li nigarantixxu parteċipazzjoni tal-Parlament fil-proċess u aħna nitolbu li l-Aġenzija għall-Azir għandhom kollu rwol importanti f'dan il-proċess u għandha tkun indipendenti fil-drittijiet, fil ta' drittijiet. E, u għanda u koll ikolla kontatti mal-pajizi terzi. U fl-ħar naqblu koll li mannix in inħaltu il-problema ta' resettlement mal-family reunion u għal daqstant dana għanna nipermettuh biex fejn ma nistawx nużaw strumenti oħrajn internazjonali u Ewropew. U fumbat aħna l-esti disponibli biex natu rapport għana biex kunem rapport tajjeb. Um, so Grazie ħafna. Naħseb li nistaw induru uh, għal dawk li talbu l-kelma ma fl-axħar is-senjura għal-bjol. Direttivi il-qafas Ewropew għal-resistemazzjoni u parti importanti mill proposta tal-Kommissjoni għall-azil. Għanna proposta li illi torbot mal-frontieri esterni tal-Unjoni fejn aħna qed naraw xaħġa speċi ta' sotto klawzola f'kuntrata. Aħna x'net namlu, isu qed nawsorsjaw qed nħallsu l-oħrajn biex ikkontrollaw il-frontieri esterni tagħna. Qed l isma' id-deportazzjoni f'idejkom dawn in-nies ma għomx, u allura eh, bħal donnu qed infarfru eh, minn din problema, ma għanna bżon ta' strumenti ta' emerġenza, pero eh, li rrit eh, jaħdem u rridu nizguraw li eh, qed nimplementaw l-impenji li rbat narbiħna magħhom, rridu nizguraw li mhux sempliċement qed nużaw dawn l-istrumenti biex niddeportaw il dawn in-nies. Importanti li naħdmu għabbażi ta' dan ir-rapport eċċellenti ta' Senjura Bjork li għaxija semmet numru ta' punt importanti u il-Kummissjoni eh, fil-proposta tagħha qalet li hemm numru ta' nies li jippruvaw jitħlu b'mod illegali f'dawn l-aħħar ħames snin, naħseb iridu eh, naraw li eh, fil-fatt zomux bis ma' mal-konvenzjoni ta' Ġenevra, li xaħna rridu morru l-lin minn dak li rridu naraw koll l-inħarsu il-pozizjoni li l-istati membri l kolħadu ħadu, li jarfaw responsabiltajiet rridu nizguraw illi man ma jkunniex Unjoni Ewropea illi sempliċement qed eh, toħroġ biftejmiet ma' pajjiżi u eh, naraw u ma narawx eh, jew naraw li ma jkunniex sitwazzjoni fejn l-istati membri ifarfru mir responsabilità tagħhom. Grazzi ħafna, issur rada fissa. Grazzi. Naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, ta' sistema permanenti eh, għal dawn il-migranti eh, illi trid tkun akkumpanjata minn daw minn ċentri li trattaw it-talbiet, proċessaw it-talbiet ta' għazila, nafu li għanna ħafna kampijiet ta' refugjati, fuq il-frontiera esterni tal-Unjoni Ewropea hemm ukoll l-oħrajn li jilqgħu fihom refuġjati mis-Sirja mill-pajjiżi ġirien naħseb fuq dawn il-kampijiet ta' refuġjati irid ikun ma' ġenbhom ċentri eh, biex dawk li jkunu jridu jiksbu status ta' refuġjati eh, ġejjin mill-pajjiżi eks eh, unjoni Sovjetika u permezz anke u grazzi għall-UNHCR naraw li permessa deċiżjoni pozittiva jkun jista jiġu rilokati fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ġifieri naħseb li ma rridux biss noqogħdu attenti għall-istati membri li qegħdin fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni. Naħseb eh, emmijiet mijiet ta' nies li jixtiequ din il-protezzjoni internazzjonali u eh, hemm oħrajn li ma jixtiqux eh, jabdu rotta perikoluża tal-Mediterran ċentrali nuridu eh, naraw illi nofru nofru l l-azil. U rridu naraw naqra illi ċittadini Ewropew bil-istrumenti li jatna dotta u għassu iktar siguri. Nittamaw li ikonna sistema Ewropea, mhux sistema differenti minn stat membru, eh, bejn l-istati membri. Rridu naraw kull li jkun sistema fejn nies li jkunu ta' teddida sikurtà nazzjonali jkunu jistgħu jiġu esklużi eh, il-viża tal- ta' fuq tul ta' żmien long stay visa ma tenata hekk kif ġipu ħajla li dan jista' jkun ta' diskriminazzjoni meta mqabbel ma' ċittadini ta' pajjiżi terzi malajr sir depre jena minix ħanqot namel kommenti ġenerali li li ma ġenerali naqbel ma dak il għalet rapporter u anki u koll dak il għal eh, bil-Franċis il-kollega tana Senjora Wikstrom għannom eh, tassur eh, tassur Michel eh, kommentu mistaqsija l għennet jena għaxedu fuq għal komitad bħadġ fuq dik kwistjoni ta' resistemazzjoni għandi problema b'din l-idea li għed toħroċ li jidher li jem konsensali għagġifir il-programmi nazzjonali nkomplu li dawn l-istat in kwestjoni kollom 6.000 euro għal kull persuna li jieħdu eh, fuq territorju nazjonali u 10.000 eh, fiħdan eh, il-programm Ewropew. Nasab li hawnhekk hemm kwistjoni ta' prinċipju iva ta' jepwis li ikun hemm finanzjament Ewropew għal ċertu operazzjonijiet li jsiru fiħdan qafas fiħdan il-qafas ta' programm Ewropew ma nistax nifhem il-għala għandu jkun hemm finanzjamenti biex ehm, tiġi appoġġjata ehm, attività inizjattiva nazzjonali. Anki jekk din hija ta' min faħħara, le, illa li għax il-budget eh, Ewropew u U dak li jona sabi din kustjoni ma nistawx eh, naħarbu naħarbu minna. Nasib għal-parlament, eh, irrit eh, il-parlament irrit juħu approċ koerenti. Nixtieq ngħid ukoll li jena, xedow eh, fuq il kustjoni tal vizi għandhom mistoqsija dawk in-nies illi ħajkunu risistemati fl-istati membri forsi ħajkonna dokument jħet jew nkella ħallu fidejn kustat membru l-iskruplu eh, li jipermetti l-min jikun jista' jidħol jew kella joħroġ il-perjodu ta' validità ta' dokumenti li ħinħarex nasib aħjar li jekk qed nitkellmu dwar ehm, xi ħaġa Ewropea, mhux biss ikolna finanzjament li naqblu fuq imma wkoll illi konna dokument komuni skużawni illi fil-fatt ċedejt ftit il-ħin. Però nista' naqfa grazzi. Le, le, ma xe eh, nasib li fil-fat eh, aħjar li nisimaw eh, daw il-punti issa, grazzi, grazzi tal-li resaqtu daw il-punti mill-aspet budgetarju issa qabel ma nadir kelma l-ura l-Malin Bjork għanna Sur Leonard li huwa l-aħħar kellim. Grazzi ħafna, Sur President, jiena wkoll ħana nżomm fil-qasir jiena meta sert membru kont tassew eh, mistaġab meta rajt li kien hemm programmi ta' resistemazzjoni 14 minn 28 stat membru ġifieri nasib għadbu għanna x'naqtfu. Allura program Ewropew għar resistemazzjoni importanti fuq il-proposta ta' Kummissjoni Ewropea issa. Hemm ċertu elementi pożittivi, grazzi wkoll l-rapporter għal-ħidma tagħha ma nafx kemm eh, però dan kollu għafattibli eh. rajna l-ristamazzjoni għabdet ehm, naqra ritmu, pero l-entuzjazmu għar istimazzjoni xorta ma jibqax ehm, wieħed kbir eh, hemm diskussjoni dwar jekk ikonni sistema obbligatorja u fakultattiva, hija marret ta' sistema fakultattiva, marret għal ċifra ta' 50,000, ma nafx jiena jekk nieħdu skema volontarja anzi, 250.000, eh, kif li din il-kwistjoni ħatkun eh, fattibli jekk sistema volontarja. Hemm ukoll mistoqsija oħra ir-reunifikazzjoni mal-familja, kif ħan orbtu eh, ma dan ma din l-idea fl-2016 fl-Olanda kena 2000 tal-bieta u kena b'kollox 32.000 fil-li ġew permezz ta' modi legali eh, li għal-jom ta' prekariffikazzjoni ma' familja, ġviri rridan, dan għaraw kif għan qablu daw il-fatti, daw il-ċifri differenti. Meta wieħed qabel eh, ċifri li kena fl-2015 fuq ristamazzjoni nafu li kien ħafna nies li kienu qed jidħlu b'modi regolari u għala volja mhijiex xi ħaġa pjaċevoli li eh, l-istati membri li kellhom influss kbir ta' refugjati, ta' eh, refugjati eh, illi kellhom forsi f'moħħom illi l-flejes tagħhom jiżgħu mod ieħor u spiċċaw jiżgħu fuq ir-sistemazzjoni, għasab eh, iridu allura nirriflettu fuq ir-sistemazzjoni però wkoll ftejmiet illi rridu nirħu u ninkludu hawnhekk fuq l-immigrazzjoni regolari. Issa l-kalkol li saru fuq għabbażi eh, tal-prodott gross domestiku meta nqisu mekkaniżmu tal-prodott eh, tal-erokazzjoni nieħdu ehm, nieħdu il-prodott gross domestiku, pero nistaw n-tejbu l-kalkolu tagħna naħseb li rridu naraw ukoll li ma jkunx bi sforz Ewropew dan, pero sforz globali. Illi li xanki jekk dan kollu jaħdem, pero nasa fl-aħħar mill-aħħar ħajkonna biss 25% tan-nies li advokat il-UNHCR. Rridu naraw li jkun hemm mod kif l-Unjoni eh, tista' nindirizza wkoll dan il-fenomenu b'mod dinji anke fil-qafas ta' Nazzjonijiet Uniti biex naraw naqra da kollha li jitolbu għal l-istamazzjoni ikollhom post x'imkien fid-dinja. Grazzi. Grazzi Ġeron. Il-ħina tjafas ma nafx għanna rapport eh, ta' Dublin il ġej, pero nasab li xorta waħda għanna nieħdu ta' malajr kommissjoni qabel ma nagħti l-kelma lura l-rapporter. Grazie ħafna, Sur President, grazie u koll l-rapporter, l membri, kelmtejn minna ħatijaj. Nasib li kommissjoni tista' tista' tkun pozittiva fuq l-appoċ li hemm għal dan il-qafas għal istimazzjoni Ewropew nemmen li l-anijiet huma simili għal dak li dan il-qafas qed jipprovaw jilħaq hemm elementi oħra però wkoll li rridu nikkonsidraw il-proposta titkellem fuq l-iskemi tal-istamazzjoni prezenti li qed iħarsu qed tempistika fi rapport eh, fl-aħħar rapport eh, tistgħu taraw li żewġ terzijiet tan-nies maħsuba ġew riskerati, jiġifieri għandna madwar 15,500 ruħ li ġew risistemati minn mindu eh, tnediet l-iskema. Xi elementi li nistam mm, nitkellem dwarhom il-Kommissjoni taqbel bisħieħ l-rwol ta' UNHCR għandu jkun wieħed ċentrali eh, u sieħeb f'din l-inizjattiva, ġifiri rridu naraw naqra kif issa ħan ispeċifikaw dan iktar fid-dettall fit-tekst, ġifiri biex naraw illi dan ikun mod espliċitu illi l-UNHCR u għamsiħeb kruċjali. Nasa per sistemazzjoni importanti biex nofru l-protezzjoni internazjonali u tibqa l-lan ewlieni. Però l-istamazzjoni trid intużaw kol mod strateġiku biex inħeġġu pajjiżi terzi biex iżidu kapaċità tagħhom għal protezzjoni u akkoljenza anke wkoll biex ikun hemm il-sim ta' peace globali fid-dawl ta' dikjarazzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti għal dan il fejn naħsbu li l-istimazzjoni tista' tgħin għall migrazzjoni aħjar u brabta artiklu 4 tal-proposta tagħna ċertu elementi jridu jiġu konsiderati meta niddeċiedu fuq reġuni anke pajjiżi illi magħhom aħna naqblu fuq eh, din ristamazzjoni ġifieri importanti li niksbu protezzjoni ta' nazzjoni, pero importanti illi il-restamazzjoni tinkludi esklużjoni usa jew nkella bażi ta' eligibilità illi jmur oltre minn dak li hemm fil-Konvenzjoni ta' Ġenevra, aħna nitkellmu dwar esklużjoni fil-proposta, mhux esklużjoni minn protezzjoni internazzjonali, esklużjoni jew nkella il fat li wieħed ma jkunx eligibli għal istimazzjoni Eżempju, per minħabba natura ta' ristamazzjoni l-istati membri għandhom eh, jiskludu eh, minn din l-iskema nies eh, fejn kienem allert fi sistema ta' informazzjoni Schengen jew kella ta' bejze nazzjonali illi jiġġustifikaw rifjut ta' dħul. Il-Kummissjoni taqbel illi l-qafas għandu jikontribuxi għall għan ta' dikjerazzjoni ta' New York, ta' Nazzjoni Uniti biex nżidu eh, rotot legali għal istemazzjoni, pero naqblu illi ma jkunx eh, naqsek ta' vantaġġ illi kena skala vinkolanti ta' istimazzjoni eh, għasnin li ġejjin. Al kontrarju, aħna niproponu illi massimu ta' tali numru massimu għanzi jinqabel għabbażi ta' diskussjonijiet u fuq livell annwali dejjem mal-partijiet interessati għaw l-għanin il-parlament. Aħna naqblu mal la bozz opinjoni eh, tal-komitat eh, bħagġa rridu ikonna rridu kunu ambizjużi, rridu kunu bizzejiet eh, rizorsi u koll biex napoġaw l-istati membri fir-sistemazzjoni naf li hemm risorsi limitati fir-regolament u allura l budget Ewropew fil famata tagħna għandu biss eh, jappoġġja r-sistemazzjoni permezz ta' sommi f'daqqa l-amsams u rrid ehm, tkun hemm eh, kriterji komuni ta' eligibilità, struttura ċara u u koll punti ċari li jeskludu dun nies minn din l-iskemi. Hemm skemi oħra iva li applikaw, pero dan għandhom għata finanzjament li pero għandhom ikunu eh, jiġu indirizzati mod ġviri ġifieri pereżempju il-finanzjament ta' skemi nazzjonali eh, skemi nazzjonali eh, illi jkunu maħsuba biex jisidu l-kapacità ta' ristamazzjoni. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu partikolarment fuq EU budget, EU framework. Mena, fuq eh, il-sistema komuni għall-azil eh, fl-Europa, fil-proposta tagħna ngħidu li eh, għandu jkun hemm l-istess status bejn dawk li għandhom etifiċu protezzjoni internazzjonali u dawk li qed jitolbu jriġu risistemati għaliex għandhom l-istess bżonnijiet. Naddu issa il-kelma lura lis sinjura Bjork, rapporterja jekk Grazzi ħafna kontributi kollha. L-ewwel nixtieq ngħid u li hemm ħafna appoġġ għal dan il-programm ta' ristamazzjoni Ewropew nasib li l emmek mixxejn. Meta kien hemm evalwazzjoni minnħa tagħna għadna li rridu rotot legali u siguri. U meta ngħidu dan verament verament dak li qed infisru, mhux qed nippruvaw nibgħu wara subajna nfissru ħaġa oħra, mela nerġa' tenni hemm appoġġ issa ħadd nota tal kommenti differenti, ta' tħassib ukoll eh, komment eh, ta' malajr fuq eh, ċertu punti li tqajmu mill-kollega anke tal-Kumitat Baġ Iva, ċertament li jena kellif moħħi dan u jekk la jrid anke nkomplu niddiskutu dan fil qatma ma' sa naħseb li Fil-passi li jmiss rridu naraw naqra kif ħan il-qaw refugjati u tassew rridu naqdu uh, seba mettajna li li xmux għet netkelmu uh, dwar uh, ftit eluf ta' euro li ħajkonna bżon rridu naqdu attenti mux għet nejdu e, mux ħajkun hekk jew ħaġa e, le, sempliċement qed ngħidu e, dan irridu u jek nistgħu nixbu, naraw kif nistgħu nixbu iktar, irnexxielna tant l-aħjar u naħseb li jekk ikun hemm pooling ta' rizorsi, dejjem għandna għandna x'nerpu issa rridu nidiskutu, naraw naqra l-iskemi differenti u l-modi ta' finanzjament differenti, pero eh, forsi dik id-diskussjoni tidisir fil qamal shadows. Fuq ir-sistemazzjoni, sur eh, l-NS, naħseb li mhux ħatkun l-unika soluzzjoni għal din il-problema dinija li għandna hija wis waħda mis-soluzzjonijiet hija xi ħaġa konkreta li nistgħu nagħmlu u ukoll eh, hemm ir ristamazzjoni globali li qed isir minn tal UNHCR ġifier aħna permess ta' din l-iskema tagħna nistgħu nikkontribwixxu għal din l-iskema globali. Vera kien hemm ċertu ehm, reticenza, kien hemm ristamazzjoni minn ċertu stati membri fl-Svezja u l-Ġermanja pereżempju. Eħna fl-Svezja ma noqdux neħbew, aħna dna ħanirqaw 5000 għal-istamazzjoni, jek nejdu 5000 5000 mal-familji. Le, ma nistawx ikun eh, sistema Ewropea għal rinifikazzjoni tal-familja eh, illi tkun parallela ma din sistema ta' ristamazzjoni, għalek eh, irridu kunu, irridu kunu ċarfu dan il-punt fuq l-appoċ ta' situazzjonijiet fejn inti għandek rifugġati li jitolbu protezzjoni, għandek u illi waslu f'pajis fejn qed eh, jirsista ħafna għal eh, għas-sigurtà, nasab li dan huwa użu strateġiku eh, ta' sistema ta' ristamazzjoni f'dan il-każ, ġifier fejn inti għandek pajjiż illi qed jirsista ħafna biex ħares l-aspett ta' sigurtà nazzjonali u jigarantix ukoll protezzjoni dawn in-nies. Issa, nixtieq ngħid li eh, għana ħafna negozjati għaddejjin l-awlin, għana kollegi tagħna fjura dak, eh, hemm ukoll eh, l-dialogi għaddejjien f'ħdan jazu, għallura jena xie il-reġistrazzjoni fjura dak din ma sirx qabel il-nies jena ta' u deċizjoni pozittiva. Għana sapirit ikon la security vetting u jirrit ikon il-pajizi kolla ġifiri, security vetting diġa jatemmek, emmek jirrit ikompli plisir u tip ta' dokumentazzjoni jirrit ikon l-om dawn n-nies għattilkom jena kif jgħat minn affarijiet. Il-UNHCR għandhom dokumenti illi jridu fornu l-istati membri tajjeb li kien hemm l-evalwazzjoni tagħhom ġifieri isma' għandek rifuġġat qudiemek għandu dritt ta' protezzjoni internazzjonali, ġifieri dokumentazzjoni diġà hemm sistemi eżistenti illi jaħdmu. Mela, irridu naraw imbagħad illi nagħtu segwitu però kif dan kollha jaħdem fl-istati membri hawn kien nista' nara dan eh, flimkien kuzetet dan mar Sir Michel li kellu idejat fuq dan eh, inħares bil-qoddim li naħdem jaw u anki ma xedus l-oħra u kollegi oħra tal-komitat eh, jiena l uffiċċju tiegħi disponibbli anki qabel il laqgħa ta' shadows li hija maħsuba nhar 25 ta' April, però tgħodux xlura milli tidħlu f'kuntatt miegħi biex tiddiskutu partijiet jew kella rapport kollu hu grazzi. Very much Malin and Grazzi Marino anke għal-membri. diskussjoni kostruttiva ħafna, aħna nifmu li reinsedjament huwa differenti minn relocation. Anke ek naraw illi il-rizultat forsi mux se jkun mm, pozitiv ħafna, ma' il-diskussjoni eccellenti u rapport kien tajb ħafna u nirringrazzja rapporteru Shadows u l-kollegi li tkellmu b'elokwenza. Issa nitkellmu fuq il-Dublin Recast u mux se nagħmel introduzzjonijiet se ngħaddi direttament għal rapporter għal recast u mbagħad nisimgħu Shadows. Cecilia, grazzi Claude. Kollegi, grazzi u koll tal-attenzjoni. Ftit minuti fuq dan. Peres li diġat tkellimt fit-tulu meta prezentajt il-rapport, tid-darba sen nisma lilkom. U niprofa jkonna diskussjoni fuq l-emendi li jentkom prezentajti u attualment jina qed n-analizza l-proposti differenti ta'kom. Jiena nishtiq ngħid li minkej għal fatt li l-emendi rappresentaw. eh, il-partiti il politiċi kollha, però fuq ċerti eh, eh, kwistjoniet hemm direzzjoni u eh, komuni, hemm maġġoranza solida li tkun a favur ta' sistema automatika ta' relocation, u jina kontenta li jitkom eh, fuq dan. Ħafna emendi u kol sej tejbu b'mod sostenzjali rapport kif ktibtu jena oriġinarjament, pero rridu kollha kemm aħna nagħmlu sforzi biex insibu kompromessi biex eh, eh, ikun hemm mbagħad appoġġ fil-plenarja, fil-kumitatu anke fil-plenarja. Politikament dan huwa rapport importanti ħafna. U għadmir tiegħi u privileġġ u obbligu wkoll tiegħi illi jiena niprova nsib dawn il-kompromessi bħala rapporter biex kollha nkunu kollha flimkien biex inappoġġaw kollha il-rapport. Nixtieq nirrepeti fil-intenzjoni tiegħi fil-rapport fl-abbozz ta' rapport. Wieħed minn dawn it-tentattivi li jkun hemm bilanċ u li noħol u sistema korenti u reżiljenti li jista' fil-fatt jaħdem fil-kamp. U jiena diġà i-verifikajtu eh, da ma l-esperti ma l-NGOs, ma l-istati membri. Għanna bżon nżommu din l koherenza Meta inqisu il-komplessità ta' dossier u importanti ħafna illi il-kompromessi li se naħdmu fuqhom se jiżguraw illi il-sistema umbaħt eh, ikollu din l-koherenza dan il-bilanċ anki wara li nkun inkludejna il-proposti ta'kom kollegi. Peress li dan għandu jkun sistema li jaħdem fil-realtà u jista' jbiddem il-realtà li għanna u dimna, u dan japplika naturalment għall-istati membri kollha, allora għandu ikun risposta, għandha tkun risposta Ewropea għal sfida Ewropea. Lebda stat membru ma jista' jitrattaħ waħdu da u sistema għandu kol eh, jirbaħ il-fiduċa tal-ċittadini kollha u l-istati membri kollha kif ukoll tar-rifuġati ta' dawk il-persuna li applikaw. Iridu eh, irridu jħossu li qed noħduhom bis-serjetà aħna u li qed jiġu trattati b'mod ugwali, ikunu fejn e, e, tkun qed tiġi eżaminata e, talba tagħhom tal-ażil. U dan xi ifisser ifisser li jkun hemm salvagwardja ħjar, aċċess tal-informazzjoni, però anki regoli ċari u stabbli fuq liema stat membru għandu ikun responsabbli Eh, għall-applikazzjoni eh, tal-azil. U s-sistema mandu jobla mandux jobbliga l-ebda possibilità għall-inċentivi għal dawn il-persuni biex jabużaw jew biex, eh, biex jaharbu mis sistema U, l-ewwel net għall-sikurezza tagħhom personali hija ħaġa perikoluża eh, li wieħed jisparixxi fl-Ewropa u speċjalment għal minuri mhux akkumpanjati jiena nafu aħna nafu li hemm eluf ta' tfal li qegħdin jintilfu fl-Ewropa. Nista najdilkom illi miex ħaġa faċli di aħna eh, irċavejna 1021 emenda u lebda wieħed ħatma eh, ħatma <laughs> wedna li l-ħajja politika hija ħaġa faċli. Se tkun ħaġa diffiċli. Però għanna bżon, naħseb il-Parlament issa wasal il-moment biex nuru l-ċittadin u l-gvernijiet fl-Europa li meta naħdmu fl-imkien u noqogħdu fl-imkien, nkunu noqogħdu maqgħuda, insibu nkunu nistgħu insibu soluzzjonijiet komuni li għatmu tajjeb u biex ibidlu s-sitwazzjoni. Allura, irridu noqodu attenti li noqodu fl-imkien li noqodu maqudin u noqdu attenti għad dettalji biex inkunu nistaw inżommu l koherenza li jem fit-test. Jena konventa li sensibu tri komuni l-qoddim u u dan se fl-imkien, issa e, edin forsi daqsxejn ma dispersivi, però nafu kolla li m'għandniex e, xie ostakolu, ostakoli gbar e, Eh, aħna għanna tim ta' shadows tajjeb ħafna l-ikbar ostakolu hija li stajkonna u għav rezistenza fil-Kunsill. Allora għan politikament importanti li nisibu mod kif nimxu l qoddim u li nagħmlu flimkien u nkunu maqudin. Din hija li ħaġa importanti li nkunu maqudin għax allura mbagħad eh, l-approċċ tagħna koerenti eh, se jagħti ispirazzjoni u xi enerġija, xi ftit enerġija Eh, fil-Kunsill u jmexxihom fl-imkien kif qed nimxu aħna fl-imkien. U mm, issa nixtieq nagħla eh, fuq komment pożittiv, kollox huwa possibbli u <laughs> il-politika hija l-arti ta' dak li huwa possibbli. You, you're welcome to clap. I wish any of somebody had followed. Eh, jena, nasib, e eh, forsi nisma ma kienux tisegwu jafu kemm hija komplikata din il-kwistjoni. Ija wahda mill-ikbar dossier. Mill-grupp tana naf kemm hemm xol xietħol f'dan ir-rapport. Mela ngħaddu direttament mhix għaxadoz. shadows Nibdew IPP eh, e Mussolini. Grazie. Aħna ġadna illi il-test nikkonsidraw kif inumendat mill-rapporter insibu bazi eccellenti għal negozjati. Hem punti illi bla dubju nistaw nbidlu u kif għat l-ħar darba jina għamilt referenza għal solidarieta u għal flessibilita illi diġa hija inkluża fit-test kemm minnaħa ta' dak li jitlob la' l-azil, u e anki flessibilità akbar anki minnaħat tal-istat membru kompetenti. U jena nishtiq hawnhekk illum nitkellem fuq il-punti li jirigwardaw is-sikurezza għaliex daw anki jitkellmu fuq um kollegi differenti. Jena narġanajt mux mhux se noqgħod hawnhekk eh, dan huwa studju anki fuq dak li għandu xaqsam mal-proċeduri SOPs, Standard Operating Procedures, illi huma eh, illi jeżistu fil-pajizi ta' frontiera bħal Grecia u l-Italja u f'dawn is-sistemi, f'dawn is-SOPs, eh, per eżempju fil-hotspots illi jeżistu fl-Italja, mhux fl-Stati membri l-oħra, aħna għandna proċeduri ta' sikurezza eh, intervista, identifikazzjoni, eh, ritratt, eh, brazzuletta bin numru u l-marki ta' swaba, ni hawnhekk kun iftaħ parentesi. U dan huwa qabel ma tim qabel ma wieħed jibda l-proċedura. Eh, u dana ma jsirx minna ta' stati membri għax m'għandhomx dan is-sistema. U, u fl-Italja dan is-sistema mhuwiex eh, eh, regolamentat bil-liġi. Kif tafu aħna qed se nitkellmu fuq Dublin, ċoħe fuq dawk li jagħmlu l-applikazzjoni. Eh, M'hemmx propju l-obbligu li nieħdu l-marki ta' swaba, però mbagħad bil-marki ta' swaba matem l-euro dak il huwa sistema ta' informazzjoni aħna maħniex obbligati li nieħdu dawn il-marki ta' swaba, però dawk li jixtiequ jidħlu fil-regolament ta' Dublin u allora jkunu applikanti, allora għandhom l-obbligu illi jibdew din it-triq. Irridu noqogħdu attenti għax fl-Italja kellna proċeduri E, e, e, biex ma neħdux il-marki ta' swaba, mux mu mux obbligatorju, mem lebda norma li t-obbligana namlu da. Issa, però, jena, e propona, e proponajt anki med għar li tkellimt mal-grupp, emendi, ma milċ emendi fejn naqbel mar-rapporter biex ma memx għalfejn repeti konċetti li naqbel fuqom. Imma, Eh, fuq il-proċedura accelerata aħna nixtiequ inżommu zommu eh, meta jkun hemm raġuni ta' sikurezza, ċoe l-obbligu tal-pajjiż eh, tal-pajjiż li qed jitlob l-azil li napplikaw din il-proċedura accelerata qabel ma l-applikazzjoni tal-kriteri ta' Dublin lil dawk illi huma konsiderati periklu għas sikurtà nazzjonali jew tal-ordni pubblika tal-Istat membri. U nixtieq ngħid illi meta stat li qed rikjedenti japplika din il-proċedura ta' sikurezza automatikament isir stat membru kompetenti, din hija ħaġa importanti. Allora, Allora, e din hija ħaġa importanti ħafna li nagħmlu distinzjoni bejn stat membru illi jitlob illi eh, rikjedenti u stat membru kompetenti. Irridu namlu eh, namlu aktar responsabli l-Aġenzija Ewropea għall-azil u trasferimenti. Anki fit trasferimenti volontari dan nixtieq onestenduh, għax intkom tafu li wara erba ġemat eh, il- l-asylum seeker jgħaddi mill eh, minn stat membru responsabli għal stat membru rikjedenti volontarjament. Minajr ma jkunem permess biex jitla, għuħet jista' jiprezenta l-istat membru rikjedent, però jista anki ma, ma jamlux dan il-pass. Allora, Il-fatt li nkunu iktar involuti l-Aġenzija tal-Azilu ta' trasferimenti e- e- huwa passi ieħor lejn is-sikurtà. Anki il-possibilità illi l-awtoritajiet tal-Istati membri jkunu jistgħu anki jikkonsultaw l-informazzjoni marbutin mal-numru ta' reġistrazzjoni tal-talba ta' protezzjoni. Dona dejjem għal raġunijiet ta' sikurtà. U dan il-punt ħallejna anki din l-emenda Barra minnek, kumbat, aħna għamilna emendi oħrajn fuq il-periodu ta' transizjoni. Allora għall-stati membri li għat iridu e, e, inaqsu il-trasferiment e, tal gruppi minn 5 għal 3 snin, minn 30 għal 15 biex ikunem iktar definizjoni u kontroll aħjar. Umbat, anki għawnek, Eh, hemm id-definizzjoni tal-familja peress li aħna qed neżaminaw eh, fir-rapporti kollha qed neżaminaw il-kunċett ta' familja mbagħad hemm diskussjoni miftuħa pereżempju l-Kummissjoni qed introduċi f'Dublin anki eh, l-aħwa Eh, u dara ma importanti għax meta nibdew eh, b'Dublin u mbagħad eh, nsibuha anki fid-dokumenti l-oħra. U fuq il-pont tal-minuri u għanna dibattitu fuq dan jena fuq dan i-prezentajt emenda fuq il-fat illi aħna dejjem bħala prinċipju importanti aħna il-mira tagħna hija li jkun hemm protezzjoni massima għal minu għat-tfal u rridu namlu l-inqas trasferimenti possibbli bejn stat membru ieħor għaliex jisparexxu u għaliex qatt m'għandniex il-marki ta' swaba u taħt l-14 sena ma nistgħux noħduhom. sakemm kemm ma jbidlux ir-regolament tal-euro dak u nistaw namlu qabel 14 sena. Għalissa e, traċabilita miex ċara fuq dak li għandu xaqsam ma' tfal. Issa jekk it-tfal ġifiri jekk jinstab ġostat membru differenti, f'dak il-moment għandu jibda jibbenefika mill-protezzjoni. E, jekk minnaħa l-oħra jekk dan it-tifel se jiġi deċis li se jiġi trasferit fit stat membru ieħor automatikament, allora se jdewwem il-proċeduri ta' integrazzjoni, ta' akkuljenza, ta' drittijiet illi wieħed jista' jkollu. Għaliex dan, għax fit trasferiment minn min stat membru għal ieħor jista' jiġri illi jista' jisparixxi waqt it-trasferiment. Għax anki dan huwa punt li rridu nikkonsidraw Jena naqbel għal dan stant. Ija bazi tajba, tatlu, għax em team multitasking, imma il-network eh, automatika li la tħassibni l-ewwel netta xista jista' jdewwem il-proċeduri ta' integrazzjoni automatika tal-minuri u anki imħabba fil-fatt li il-traċċabilità miex eh, tajba għal daqstant l-inqas trasferimenti possibli għal minuri din hija garanzija ta' protezzjoni akbar għax din hija l-kategorija l-iktar vulnerabbli assolutament. I have of fit fit speċajt. Si, d'accordo. Jena għat nħu għost bil-diskors tijak għajt il-President, pero nirringrazzja President. E, il-problema ija, irridu nispeċaw il-diskussjoni kolla qabel 11 nofs. U ħafna membri u importanti illi titkellem fil-qosor. Dispieċin interrompejte, grazie ħafna. Fisem l-SND issa forsi mhux iktar minn ħames minuti jekk jogħġbok. Neli, qed ngħidu dan għax dan huwa rapport Dublin. Eli xnajla, xnajn. Grazzi, President. Nitħol nirringrazzja kollegi kollha tal-kontribuzzjonijiet u nixtieq nirringrazzja anki l rapporter Wikstrom għall sforzi eccellenti tagħha. Nixtieq nippreżenta l-pożizzjoni tagħna. L-approċċ eh, totali tal-emendi tiegħi huwa bażat fuq prinċipju importanti E, persuni li qed jaħarbu minn persekuzzjoni mhux qed jaħarbu lejn, lejn stat membru partikolari ma lejn l-Unjoni Ewropea, allura l-Unjoni Ewropea għandha tieħu responsabilità taġiċi b'solidarietà u tiżgura li hemm responsabilità maqsuma b'mod ġust fuq l-azil kif hemm miktub fl-artiklu 78 u 80 tat-trattat. Il-Parlament diġà iktar minn darba u b'maġġoranza kbira talab illi ikun hemm soluzzjoni komuni Ewropea illi aħna għandna bżonn biex inkunu koerenti għal daqstant fuq dak li votajna fuq il-risoluzzjoni King tal-April tal-2016 biex nitolbu li nelbu dan il-kriterju tal-ewwel pajjiż biex ikun hemm iktar simta responsabilitajiet responsabilitajt fuq livell Ewropew aħna neħejna l-ewwel eh, dan il-prinċipju tal-ewwel pajjiż tat tħul bħala il-prinċipju l-iktar importanti ta' sistema Dublin. Uh, anki fuq it-threshold għax impliċtament tiġi uh, tiġi accettata din il-loġika tal-ewwel pajjiż ta' tħul. U, u aħna żviluppajna sistema bbażat fuq ġerarkija ta' kriteri u ta' eh, mekanizmu ta' allokazzjoni eh, ċentralizzat li jinkludi anki anki il-referenzi principali. Aħna nħejna il-checks kif għamlet anki il-rapporter, naqbel ma l-proposta tal-rapporter li natu l-ikbar priorità għal-rinifikazzjoni familjari bi procedura eh, light eh, għal-proċedura tal-familji, specialment fuq il-minuri. għetni proponu koll l-inwessa u l-nozzjoni tal-familja. tal familja Eh, li lem minn qed propost mill kommissjoni biex inkunu nistgħu nirriflettu riflettu ir-realtà komplessa tal-rabtit familjari tal-applikanti. Aħna ma naqblux mal-approċ ta' sanzjonijiet eh, tal-Kommissjoni un napoġaw eh, eh, approċi bazat fuq il konformita u anki il-fat tal-responsabilità permanenti, limitazzjoni tal remedio effettiva u discretionary close. Ba. Aħna konvinti illi mandu kunem lebda possibilità illi naħarbu mis solidarietà u biex nimmonetizzaw drittijiet tal-bnidem. Aħna natu eh, informazzjoni għall-applikanti u għall-protezzjoni ta' zaza u anki drittijiet proċedurali ta' tfal. Issa, il-sistema, kif se taħdem? u dana qed natiħ pala kontribuzzjoni għal ħidma li sejkonna fil-shadows. l għonet reġistrazzjoni tal-ewwel pajis, e, il-proċedura e, light għal-familja kif proponu Mixtram u anki il-kriteri Dublin li inkludu anki l-possibilità ta' sponsorship li aħna inkludejna wara l-eżempju tal-Kanada e, illi E, e, le applikazzjoni personali e li jkun wieħed jissodisfa ċerti ħtiġijiet, allora nistgħu napplikaw. U jekk l'ebda wieħed minn dawn il-kriterji applika, allora responsabilità tiġi determinati minn mekkaniżmu ċentrali ta' allokazzjoni li l-ewwel net se jikkonsidera il-rabtiet eh, importanti eh, tal-applikanti. Per eżempju, jkun għad f'post wieħed jew kella titoli akademiċi eh, kella anki rabtiet familjari. L-Istati membri eh, anki għandhom jieħdu f'konsiderazzjoni dawn il-meaningful links Per peress li u aktar fasti li u iddew minn persuni li għandhom rabta biex jintegraw fi soċieta u mux nistenne u li kunem allokazzjoni automatika fejn possibli, nistaw anki eh, eh, eh, fet ikun hemm sponsor, allora nistaw napoġġaw din l-idea għax bekk se jneħu l-pis amministrativ. Ehm, u għandu jkun hemm ċerta għażla bejn set stati membri. E, u bekk se nejnu li namlu empowerment tal-applikanti u li kunu anki konformi. Din, la, lazla ta' xelta mandiġ tkun eh, disponibli fejn l-applikant ikollu l-informazzjoni eh, eh, ta' membru tal-familja f'ċertu stat membri jew inkella fejn l-applikant ma jkunx irreġistra fl-ewwel pajjiż ta' tħul ikun mexa minn pajjiż għal ieħor. Kif qed tajt vistrom l-allokazzjoni tiġi automatika u randomizzata u bekk inkolna sistema koerenti u neħejna kwalunkwe inċentiv Eh, għal movimenti u noħolqu il-bazi għal biex ikun hemm sistema ġust. Blemendi tagħna aħna qed niprovaw, niddimostraw illi huwa possibbli li jkollna regolament Dublin ieħor, sistema illi ma jinnalax eh, fil-punizzjoni eh, tal-istat membru li jsibu ruħhom fil-frontieri esterni. Nappella l għal stant kollegi, Dinja l-tielet darba li r-regolament ta' et qed nagħmlu reviżjoni tiegħu. Aħna fl-aħħar nistgħu insewwuh dan il-regolament nistgħu naġixxu responsabilment meta l-kunsill ma jaħdimx sew aħna nanfit npoġġu fuq għal-mejda eh, u nħarsu lejn il-kunsill u nagħmlu oppożizzjoni u nuru l-ċittadini l-irrida tagħna li flimkien nistgħu nirsolvu l-problemi u meta naqsbu il-pis eh, huwa sostenibbli għal kulħadd. Mhux kwistjoni biss u sistema effettiv, imma biex nuru li ċittadini wkoll għaliex għandna bżonn ta' dan meta l-sfidi li għanna u dimna huma globali u lebla stat membru jista' jaħdem waħdu. Qed ninsalvaw hawnhekk il-kredibilità tal proġett Ewropew u jiena nħares il-qudiem biex naħdem eh, eh, mal-kollegi fil-laqat ta' Shadows. Grazie li. Fissem issa l-isjar Daniel Dalton. Grazie President, jena nishtin ringrazzja Cecilia u Shadows għal-ħidma taħħa, specialment Cecilia għal-ħidma taħħa sissa. Jinsa niprofa nispiega xieħut mill-emendi li prezentajna. U l-onet jina eh, rrit nizgura li jen flessibilità fit-test biex l-istati membri kun jistaw accettaw ċerti applikanti li jitolbu li jkunu trasferiti lejn stat membru specifiku, però dana għanda tkun diskrezzjoni tal-istat membru. Dejjem, eh, il-sistema tkun dejjem iktar ta' suċess jekk l-istati membri ikunu volontari Eh, jamluħ dan volontarjament, mux li jkunu obbligati, u anki rifugġati jistgħu jibqaw f'dan il kas u jisi ħossu ruħhom iktar eh, eh, kuntenti pero dan u għandu jkun limitat għal tentativ wieħed u dan għandu jiġri la darba l applikanti kun fidejn stat membru. Jista' jiġri illi dawk li jah, illi illi se jivjaġaw fil milterran u bekk nkunu qed nistgħu nikkoraġixxu ċerti persuni eh, illi ma, ma jirriskjaw xwist biex jaslu fil-xtut tal-Europa. Jiena se nagħmel xi emendi anki biex nisħafu l-importanza tal-kwalità ta' informazzjoni li naturi l-applikanti biex inżommhom importanti anki fuq il-proċess u fuq drittijiet tagħhom u l-responsabilitajiet u nħossli importanti anki li il-verifika ta' ammissibilità fl-ewwel pajjiż ta' dħul eh, biex nevitaw mbagħad li jkun hemm trasferimenti mhux neċessarji se jagħmlu pressjoni fuq sistema għal jista' waslu illi ċerti applikanti jkollhom jistennew ħafna biex ikollhom deċiżjoni. Naraf ukoll l-aħjar interess ta' tfal u għandu dejjem ikun inkonsidratu dan jfisser li konna flessibilità għal minuri mhux akkompanjati li jerġgħu jibatu jintbatu lura lejn l-ewwel pajjiż ta' dħul li huwa interess tagħhom. Eh, jew f'ċerti pajjiżi, f'ċerti każijiet li jibqa' fil-pajjiż fejn jirreġistraw. Aħna ma rridux noħolġu inċentivi għal minuri biex biex jivvjaġġaw jivvjaġġaw mingħajr akkumpanjament fl-Ewropa li jkunu vittmi tal-traffikanti. Eh, Il-allocation eh, jiena ma naħsibx li tista' taħdem dan il-mekkaniżmu, jiena għamilt emendi biex dan il-mekkaniżmu għandu jkun volontarju u u għanda tkun figura ċifra guideline u mux vinkolanti. U l-allokazzjoni għanda tkun fi diskrezzjoni tal-Istati membri, ma domx ikunu obbligati applikaw, eh, jaċettaw ċerti applikanti. Illi n-obbligawom u natuħom sanzjoni jek ma jamlux dina mish idea tajba mish etni promovu solidarieta fl-Europa, mish et nuru eh, solidarieta ma' rifugjati Aħna bilna anki fuq il- etneħija tal-pena eh, finanzjarja eh, għax mux għed tinkoraġġa solidarita bejn stati membri, però nixtieq ngħid ukoll li m'għandniex nimponu eh, mifloka pena finanzjarja u napoġġa dan u nirringrazzja il-Ċeċilja għal-ħedma taħħa u nħarġu qudiem biex naħdem ma' shadows l-oħrajn biex ikonna biex ikonna rizultat soddisfaċenti fuq dan. Grazie ħafna. Il-kellim li miss Lambert. Signora Lambert. Grazie ħafna. Fuq l-approċ tagħna fuq dan, dan tagħna u għalli ma ndaħlux fejn naqblu mal uh, pożizzjoni tar-rapporter, però xtaqna nisqu fuq ċertu punti li naqblu magħhom pereżempju il kondizjonijiet eh, fil-fażi tal-uħ tal-immigranti u elementi li joqtu id-drittijiet fundamentali naħseb li Tajjeb li niftakru li fil-waqt li fil-preżent għanna stati membri li qed soffru minn pressjoni Dan, din impressjoni iċċaqal għetu għek jista' jiġri anka fil-futur. Għandek ma taħna tinħarsu lejtan kollu, Irridu nżommu din il-perspettiva u d-dimajnejna mux biss il-situazzjoni prezenti għalix naħseb illi xuħut minn dawk li għedin jirreżistu l-mizuri ta' solidarietà prezentament naħseb illi jista jasal moment li huma stess ikollhom bżonnhom u għalhekk tajjeb illi daħlu din id-doza ta' eh, għal ġustament kasa sabiex nkunu flessibli għal futur. Għansemmi xiftit eżempji fuq il-kussjoni ta' definizjoni tal-familja. Minnet jgħajt li jridu naraw li konna approċċ komuni fuq dan. Minna l-oħra għanna u koll il-kondizjoniet tal-reception. U din id-direttiva hija rikas li ma nistawx immissu definizzjonijiet tal-familja u għalhekk ma nistawx nkunu imbuttati lejn eh, revizjoniet li ma nistawx namlu, per eżempju dawn elementi ewlenin. Jekk inħarsu li il-definizjoni ta' persuni li għatibitxu l-azil dawn huma nies li għaddew minn situazzjoni tibsin u għalhekk anka palma għamlet il-Kommissjoni u anka aktar li l-in minnek nifsu aktar mid-definizjoni tal-familja. Element li aħna proponejna minna ħatana hija l-kwistjoni fuq fejn wieħed eh, jista' jingħaqad mal eh, l-imsieħeb jew l-mara raġel tiegħu Ehm, fil-istat membru fej din ir-relazzjoni hija rikonoxxuta. Jekk din ir-relazzjoni mhix rikonoxxuta f'dak il-pajjiż għandhom id-dritt illi u għal pajjiż ieħor naħseb jak verament interessati fil-element tal-familja li dan il konsiderazzjoni wkoll. Ir-rabtiet mbagħad li morru lil mill-familja dawn irdu nieħdu konsiderazzjoni wkoll għaliex dawn in-nies eh, mhumiex eh, business li serħu fuq il-karita għandhom ukoll ċertu awtonomija, ċertu impatt u għak kemmu fuq integrazzjoni u fuq l-inklużjoni u l-appoċ eh, indipendenti u forsi return anka l-pajis oriġi naħseb illi il-konċett ta' integrazzjoni huwa importanti li nkoplu diskutu però rridu nirrikonoxxu wkoll irid isir xi ħaġa. Għalhekk huwa importanti illi ikonna dawn il-rabtiet anka kulturali fil-komunità sabiex nofru ċertu appoġġ addizzjonali u naraw illi ma jsirx biss fuq livell tal-istat membru. Naħseb illi Importanti wkoll illi ma nippreżentaw sitwazzjoni illi qisu għandna xi nies li għandhom xi xelta kbira ta' alternattivi juqdu joqogħdu l skont xi jkollhom aptit u nipprovdu kolla appoġġ fuq livell komunitarju fi gruppi żgħar u mhux li nifirxu ir rizorsi fuq uh, uh, kontesti wisajn b'nies um, ta' sfond migratorju varju. Fil-gwar tal-proċedura ta' ammissibilità, jekk din il-proċedura titpoġġa fuq l-Istat membru li huwa l-ewwel punt ta' tħul tpoġġi pist amministrattiv kbir fuqhom u forsi rilokazzjoni laqas biss is-seħħ minn hemm ġifieri aħna rridu nħarsu li s-solidarjetà u għana norbtu anka ma' xogħol illi jagħmlu l-Aġenziji ta' Drittijiet Fundamentali li ħarsu li dawn il-bżonnijiet nafu illi il-proċess irid ikun verament f'kuntatt ma' situazzjoni sabiex jitmexxa l qudiem b'serjetà u mod maġġel. Grazzi ħafna. Is-sur korraw, miflok is-senjura Ferrara. Grazzi, President, jena miflok il-kollega Ferrara, Laura. Dan il-punt huwa punt li qed inżaw tekniku qed naraw il-punti di vista tal-gruppi politiċi, però punt politiku importanti ħafna fuq riforma ta' Dublin aħna għet eh, u importanti għax eh, il-kredibilità politika dependi minnu. Aħna preżentajna xi ftit emendi u għadna fihom il-pożizzjonijiet tagħna fuq dan ir-regolament Aħna, per eżempju, nishtiqu neħu l-kriterju li skontu responsabli għall-eżami eh, tal- eh, tal-talba tal-azil il-lowel membru, stat membru ta' tħul u li wasal għal falliment ta' sistema attuali u dan namluħ eh, minn flok namluħ lejn il-pajis illi qed jitlob illi qed jitlob l-azil jindirizza u natu l anki fil kasta ta', eh, riunjoni familjari. Eh, u dana għandu jkun xar qabel ma jasal dan il- eh, dan il-trasferiment. Jekk il, dak li jitlok mandux membri tal-familja, allora namlu li kunem distribuzzjoni ġusta fl-istati membri kollha li tkun automatika applikabli minn tam l ewwel u mhux sitwazzjoni bista ta' emerġenza u għandu jkun obbligatorju għall-istati membri kollu kolla e, illi dina kienet niqsa fil-Dublinu twaslet għal effetti gravi ħafna. E, Il-distribuzzjoni għandha tkun a bażi ta' e, ta' ta' formula e, u dana għanda tinkludi ħafna elementi u fostom anki il-rata ta' għat fil-pajis. Aħna niproponu anki li eh, nikonsidraw anki esperienzi passati fristati membri u anki possibilment anki rabtiet soċjali u kulturali u anki l-possibilità li weħti jitkellem il-lingwa eh, bħal rapporter aħna niproponu li nwaqfu il-fondi strutturali u li nwaqfu l fondi strutturali lejn dawk il-pajizi li rifjutaw li accettaw dawn il-persuni li jitolbu tal li jitolbu l-azil. E, fu e, il-pozizjoni ta' rapporter Wikstrom ma nistawx naċċettaw li kriterju principali tal-attribuzzjoni ta' responsabilità għandha tkun dik tal-ewwel Eh, l-ewwel eh, tħul illegali illi nana wassal għal falliment ta' sistema kollha eh, f'dawn l-aħħar snin illi nżommu mekkaniżmu mhux permanenti miex soluzzjoni għax qed il-threshold U fl-opinjoni tagħna dana mhux qed iwaqqaf il-fatt li il-mekkaniżmu mbagħad jibda jiġi jintuża meta e, meta sistema diġà jkun kważi wasal għal falliment. Ma nistgħux naċċettaw li jkun hemm dewmin fl-implementazzjoni ta' solidarjetà l-ebda stat membru ma jista' jbenefika minn perjodu ta' transizzjoni biex e, biex jikkorreġġi sistemi tal-ażil tiegħu. Uh, il-sistema komuni ta' azil diġa ilu jeżisti minn eh, snin u mm, dina eh, tkun tiġi użata bħala skamotaġ biex eh, biex ċerti stati membri jeħilsu mir responsabilità tagħhom u jekk ma namluħx dana mbagħad nerġaw n-lura għas situazzjoni fejn ċerti stati membri ma ċettawx laqas xiftit eluf ta' rifugġati fil-pajis tagħhom. Aħna najdu li aħna disponibli għal rapporter biex nejnu u nittamaw li dinja l-opportunità tajba biex wara eh, eh, dewmin u fallimenti biex naslu għal pożizzjoni konkreta illi tista eh, tista eh, tiġi segwita mill-Istati membri nkella nkunu edin eh, eh nimminaw kolunkwe kredibilità fuq dan is sujġet Grazie. <coughs> okay, thank you. Um, uh, now uh, uh, we finished um, the shadow reporters. Grazie ħafna. Either li last round ta' shadow reporters nibda billi pipi issa bis-sur letters. Grazie ħafna, Signor President. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar hija xaġa ta' dwejja illi għana din il-proposta qudiemna hawnhekk u għaliex ifisser illi solidarjetà mhux mhijiex prezenti. Jien m'iniex favur kwoti mandatorji tal-allokazzjoni tal-immigranti u refuġjati, però jekk se senħallu fuq bażi volontarjat u ta' volontarjat u ma naraw l-ebda riżultat naħseb irridu naraw li wkoll li jkun hemm tqassimek u tal-responsabilità u li jkun effettiv anke fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Għandi mistoqsija forsi pjuttost stupida, però fejn ngħidu ir-referenski. Qed ngħidu li n-numru ta' persuna effettivament Eh, risistemati li dikunu miżjuda għal fini ta' din kalkulazzjoni. Naħseb illi ma nafx hekk il-ħsieb li jkun hemm sistema ta' l-sistemazzjoni eh, obbligatorja forsi l-Komissjoni s-sedajna xinu l-approċ taħħom, forsi jekk ikonna l-Partit tal-ħodor fl-Ungerija u ikonna eh, situazzjoni fej jitħajru ikun hemm resistemazzjoni tal-fejn ruħ fl-Ungerija. Dan ser ikunu mqasma b'mod sistematiku għal stati membri oħrajn, jiena naqbel li l-isforzi tal-sistemazzjoni għandhom jittieħdu konsiderazzjoni meta jsir taqsim, però ministra ċert rigward tal-lingwaġġ legali illi qed jintuża hemmhekk dak il-punt. Grazzi ħafna. Il-kallim li jmiss. Missur Radef, Radef. Il-Kommissjoni kella ċansa eh, ta' d-deb biex bidda il-legislazzjoni Ewropea fuq eh, din kussjoni tal-azil u l-Parlament eh, ilu jitloba din għazmin twil sistema ġifiri favorevoli għal dawk li torbu l-azil, pero wkoll għal dawk li qegħdin fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni. Ma dan ukoll il-Kummissjoni u l-proposta tagħha ma kienux, ma laħqux l-istennijiet aħna ressaqna emendi biex kemm jista' jkun inħaffu l-pis eh, għal pajjiżi fuq il-frontier esterni bħal l-Italja, l-Greċja u l-Bulgarija illi ma kellhomx jibqgħu responsabbli eh, għal proċessar ta' eluf ta' talbiet ta' dawk il qed jitolbu l-azil. Aħna naqblu mal-fatt li l-migranti m'għandhomx eh, jinbatu lura fl-ewwel post li jkun l-aħħom, Nista' nifhem it-tħassib ta' stati membri oħra fuq eh, il-fluss sekundarji ta' migrazzjoni, pero eh, nasab erba ħames pajjiżi ma jistgħux jerfgħu waħedhom il-pis kollu fil-waqt li għandek oħrajn li aqas eh, biss qed joffru għajnuna teknika jew nkella qed joffru biss akkoljenza limitata. Ġifieri nixtieq nitlob l-rapporter u l-shadows biex ikun hemm sistema efficienti u illi tappoġġja u kol dawk ehm, illi huma l-iktar mill-quta mill-krizi. Nixtiequ li sistema ta' Dublin eh, timbidel u nixtiequ kol illi naraw li din sistema ineffiċenti partikolarment fi żmien ta' pressjoni migratorja qawwija eh, timbidel. Grazie. Grazie Sinjura Presidente, tejti sinjura Jismenova, la għenet nishtiqa nirringrazzja l rapporter Sinjura Wickstrom fuq dossier tant importanti u diffiċli għal ħafna drabi fil-Kumitat Libe. Ħna tkellimna dwar il-bżon li kunem revaluazzjoni sħiħa ta' dan il-regolament l il-krizi migratorja ta' daħħar snin rajna kemm ħarġet l-inadekwatezza ta' sistemi tagħna hemm ukoll responsabiltajiet li rridu joffru l-istati membri partikolarment eh, rridu naraw li jkun hemm solidarità ma' dawk il-pajjiżi li huma li anzi kienu eh, vittmi ta' pressjoni sproporzjonata. Ċertament eh, dan talabna biex ikunna sistema komuni tal-azil anke fiż Schengen rridu naraw li ma' namlux l-istess zbalji u naraw li kunem sim indaqs eh, tal- tal-pisa eh, ta' dawn in-nies peress li jena wieħed minn dawn ġew minn wieħed minn dawn il-pajjiżi mill-quta nixtieq ngħid eh, li għandu jkun hemm l aspett ġeografiku tal pajjiż tal-istat membru ġifieri li wieħed irid jieħu konsiderazzjoni l-istati membri fih dan l-Unjoni ehm, jaqblu fuq il-numri ta' nies reġistrati, pero eh, imbagħad il-pajjiżi periferiċi ma jaqblux eh, fuq eh, allura nixtieq ngħid li dawn il-pajjiżi periferiċi jikkonsidraw jikkonsidraw dan naħseb li jrid ikun hemm il- figura korrettiva u naħseb illi eh, rridu u illi eh, ikun hemm miżura preventiva biex inħarsu kontra dan li jistaw eh, waslu għar lokazzjoni mux ordnata. Barra minnek nishtiq nejt li f'kas li dak li jkun il-migrant jindbat l-ura f'pajizu l-uffiċjali li fl-istat membru jisem illi dan huwa ġustifikat it-talbanda tiqaf hemmhekk illa li jiex kull darba li huwa jagħmel eh, talba fl-aħħar mill-aħħar f'dak il-pajjiż. Eh, tkun eh, tkun ġiet konkluża, grazzi. And the uh, last person, Mrs. Kienga. Grazie. Grazie. Jien naħseb li aħna rridu nifmu illi li nibdew niddiskutu proposta ta' riforma tal-regolament Dublin huwa pass il qudiem u għal din ir-raġuni ma rridux naħluha din l-opportunità. Illum għandna responsabilità illi nistgħu nbidlu b'mod radikali ir-regolament ta' Dublin. Però sfortunatament qed nara li għadna għadna ma wasalniex dan il-punt b'mod effettiv, għax jina xtaqt li l-proposta kienet tkun iktar ambizjuża. Bħala parlament aħna għandna dmir il-natu risposta ċara li ċittadini u l pajjiżi u koll, il-pajizi fejn jaslu l-immigrati, hemm noqas ta' rida politika ta' ħafna gvernijiet tal-Unjoni eh, waslet tal-krizi tal-regolament ta' Dublin. U l-lum dan il-regolament jitlob li ikun hemm bidla radikali u ma nistawx inkomplu b'dan il-mod biex unbidlu affarijiet żgħar biss għandna bżonn nbidlu sistema b'mod eh, radikali. Eh, Rridu naslu lejn sistema ċentralizzat u l-Parlament għandu eh, għandu jersa lejn proposta iktar ambizjuża u jaħdem b'mod iktar rigorus mal-Istati membri mill-qrib. Jiena nħoss illi l-prinċipju ta' solidarietà li diġa jeżisti fi trattati tagħna. Aħna għadna ma użajniex u ma applikajniex b'mod komplut. Eh, dana huwa soluzzjoni biex nelbu il-problema ta' Dublin. Illum għanna krizi ta' solidarità bejn l-Istati membri u aħna is-sena li għaddiet votajna fil-rizoluzzjoni fuq dan l-approċ holistiku u għadna fuq il-sistema ċentralizzatu. Jina għadni fuq din il-pozizjoni li il-lemendi kolla illi se ninkludu f'din il-proposta eh, għanda twassal lejn sistema ċentralizzat. Ma nix bżon ta' iktar bidliet illum. Iżmin għaddej u l-immigrazzjoni ma nistax nwaqfuha. Dejjem inbidlu affarizzar u nala billi ngħid li aħna rridu nsibu b'mod li rridu nsibu soluzzjoni. U peress li ma nix tisħiħ tal- tal- peress li ma jizdix it-toroq legali għall immigrazjoni għanna bżon ta' bidla radikali. U dan rridu nagħmluh b'mod veru, mux, mhux nofsriq. Din hija responsabilità tagħna llum. Dana din hija opportunità importanti u bħala Parlament aħna ma nistgħux naħlu din l-opportunità. Grazzi. Tal-aħħar, is-Sinjora Gabriel. Grazzi. Minna ħatijaj nishtiq eh, nirringrazzja dan l-impenn u xogħol ta' sew eċċellenti ta' l onorvalu Wikstrom. maħna l-koll konxie dwar il-problemi marbuta ma' dan id-dossier. Naħseb li importanti allura li jkun approċ kostruttiv biex nwaslu għal reforma ta' sistema ta' Dublin eh, fi spirtu ta' solidarjetà u biex insolvu din il-kwestjoni u biex nidefendu l-valur Ewropej tagħna. Ma naħsibx li dan għandi għafawnek rrid ikun rapport marbut ma' miżuri konkreti. Flimkien ma' elementi li aħna ressaqna irridu nisħu fuq il-bżonnijiet tal-istati membri, partikolarment dawk fuq il fil-front, ġifiri li għandhom il-frontieri esterni tagħhom l-iktar mill-quta, u rridu naraw li dawn ikunu jistgħu jingħataw il-mezzi biex il-qaw nies li ġej minn zoni ta' konflitti ta' konflitt rridu naraw li il-prinċipju ta' responsabilità ta' proċessar ta', um, ta talba fl-ewwel stat membru ta' dħul rajna li kena sistema l-ewwel sistema komuni ta' żil li kienet xi paralizzata allura biex ikun sistema iktar b'saħħitha u iktar indaqs iridu naraw li responsabilità tintrefa minn dak l-istat membru fejn saret it-talba u mhux l-istat membru fejn saret l-ewwel um, daħla fizika tal-persuna. Importanti u koll illi eh, fejn tkun saret eh, tal-baba tal-azil eh, dik ikun hemm sospensjoni tal-klawżola ta' kompetenza jekk dak li jkun iħalli il-territorju tal-istat membru fejn ikun resaq tal-bektar minn tliet xhur fuq il-mekkaniżmu eh, ta' relokazzjoni ngħid li aħna ħankunu qed eh, naraw li jkun hemm eh, sforz komuni biex 150 fil-mija timbidel għaliex il-klawzola ta' solidarita finanzjarja ma nasibx li hija xi ħaġa pertinenti, però din il-kussjoni eh, rridu naraw il inqisu għaw eh, Madrid tal istat membri illi eh, jirġdu il-fat illi jataw l-azil dak li kun jek jisu li għata d-dida sekurta nazjonali fuq illi jess nasib illi għawnek għanna pass lejn kooperazzjoni, sistema li taħdem l-operazzjonali, pero hija wkoll sistema biex eh, inneħħu l-flussi sekundari dawk li titolbu l-azil. Għal dan il-għani jena nixtieq ngħid eh, li eh, min jitlob l-azil fi sat membru jkun possibbli għalih li jikkontrolla s-sigurtà li wieħed jikkontrolla s-sigurtà ta' dak ta' dik il-persuna skont id-database nazzjonali huma elementi bażiċi li fil-fema tiegħi huma importanti. U nixtieq nek il-kollegi eh, fil-fatt għandna ħafna affarijiet namru, pero eh, importanti li nħu kompromessa riforma tant importanti. Nibqa' konvinta illi huma biss eh, l-azzjonijiet komuni Nħedu f'daqqa illi ħajjnuna biex nirbu din il-kriżi migratorja preżenti u rridu naraw illi naslu għal sistema Ewropea għall-azil. Grazzi. Now, before, uh, before I give the floor uh, our reporter, I would like... Għabbar mela ġenad il kalma li rapporter xtaqt il possibilta li l-Komissjoni u l-Konsil jirreġiċu. is Rihan, mid Grazie ħafna. Nixxen ringrazzja li rapporter, Selina Wikstrom, tal- rapport illi ġi infassal xol tal-shadows u anka għal-iktar minn elf emenda li ressaqtu għal-proposta tal-Komissjon naħseb li dan huwa rikonoxximent mhux biss tal- kemmu kompless dan ir-regolament imma wkoll tal-importanza ta' dan kollu. Il-Kommissjoni għedha tistudja dawn l-emendi mill-veċin u tħares il-qoddim sabiex tara dan il-rapport bil-reqqa. Xat nfakkarkom li madwar sena ilu il-Kommissjoni prezentat komunikazzjoni illi indirizza b'mod dirett il-nuqqasijiet mod partikolari eh, fil dizzin ta' sistema, fil-regolament ta' Dublin, kif qed implementat dan kollu u anka kif eh, hemm ċertu tfixkil fir-rigward tal-applikazzjoni ta' dan fuq skala kbira, il-proċeduri twal u komplikati. Il-fatturi ewlenin illi ħolqu problema fir-rigward ta' ċaqliqa ta' responsabilta' f'ċerta ċirkostanzi u anka l-pis sproporzjonat li huwa fuq l-istati membri li qegħdin fuq il-konfini tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-fatturi kollha waslu għal numru kbir ta' movimenti sekondarji bejn l-istati membri u anka tfixkil fit tħaddim ta' regolament f'dawn l-aħħar snin. Il-Kommissjoni konkludiet illi il-regolament kif fassal palissa mhuwiex sostenibli waħna aħna proponejna eh, riforma fundamentali ta' sistema din il-proposta ġabet maħħa novità element ġdid illi jirrifletti wkoll il-proposta ta' dan il-komitat li huwa wkoll rifless fi diskussjoni tal-Konsil dan huwa l-introduzzjoni ta' mekkaniżmu ta' rilokazzjoni li jeneħ il-pis minn fuq l-Istati membri f'termini ta' numri ta' ammonti la darba eh, thresholds ikun nitlaħa meta mqabbla l-GDP mal-popolazzjoni tal-Istat membru involut. Minn dak iż-żmien kien hemm diskussjonijiet fil-Kunsill iffukati fuq dan l-aspett daqstan sensittiv u jinkludi wkoll diskussjonijiet fuq l-ola livell la darba dawn id-deliberazzjonijiet laħqu konklużjoni nitamaw li anke jkun hemm pożizzjoni komuni minħata tal-Kunsill aħna ħerqana li jkun hemm diskussjonijiet bejn il-Parlament u l-Kunsill li jsegwu dan kollu. Il-proċess li iwassal għal bilanċ ġust u li nistgħu naħdmu bih jekk iridu nkun sostenibbli. Dan jitlob ukoll spirit ta' kompromess minn kulħadd Rridu naraw ukoll eh, minna tal komissjoni li dan il-bilanċ fl-aħħar mill-aħħar joħroġ biex inwieġeb l sur Lenards. Naħseb illi il-proposta tal-Kommissjoni proponi illi l numru jista' jkun eh, jirrifletti mhux biss in-numru ta' dawk responsabbli imma wkoll in-numru ta' dawk li tkun tixtieq li jkun hemm l-sistemazzjoni tagħhom u l-raġun hija illi jkun hemm riflessjoni totali li nilqaw il-persuni li kollhom bżonn il-protezzjoni internazzjonali u li nistgħu nlaħqu mar domandi li jaslu l dak l-istat membru tal-bit. Aħna ma nixxux illi l-istati membru ma jkunux inċentivati jagħmlu dan, imma xaqt nsarraħ moħħ minn parlamentari illi il-mod kif uh, stat membru jista b'mod unilaterali jiddeċidi jagħmel sistemazzjoni ta' grupp ta' persuni jista' jgħin ukoll għal l fit-tqassim fi istati membri oħrajn. L-istess waqt il-Kommissjoni proponiet ukoll proposta għal regolament tal sistemazzjoni u anka għal trasformazzjoni ta' direttiva ta' proċeduri li ssir regolament u la darba taraw tlet uh, strumenti flimkien, forsi anka fazi iktar u qoddim ta' negozjati, dan ix-xenarju uh, taraw li ma jkunx possibbli. Thank you. And uh, Mrs. Grazie ħafna Sinjura Bella l-Presidenza Maltija. Grazie ħafna, Sra President, nixtieq nirringrazzja l rapporter l-Shadows għal progress illi seħħ anka fl-abbozzar ta' dan il-fajl jiena diġa kelli flaqat oħra ta' dan il-kumitat l-opportunità illi tiġi adottat minħata l kunsill qed dan il-fajl u nista' ngħid li ħadna nota tajba ta' l-veduti ta' dan il-kumitat eh, eh, u li jipprovdi riflessjoni qawwija minnħata l-Kunsill. Grazzi ħafna. Nasib wasal il-moment illi ikonna taqsira ta' situazzjoni anka minna ta' rapport. Grazzi ħafna, Sinjora President. Eżis kollegina minni minix sorpriza bil- mill-kontributi kollha tagħkom ħadd ma ħadni sorpriza tajjeb Naħseb illi lan huwa li t-tekst ikun wieħed koerenti u b'saħħtu u xtaqt ngħid eh, dak il-kollegi li mhumiex parti mit-tim ta' negozjati illi hija l-ewwel darba illi r-regolament ta' Dublin qed jinbidel istrument ta' solidarjetà aħna ħadna l-impenn illi nirriflettu dan anka fuq il-livell tal-istati membri. Waċċar immens fir-rapport tiegħi dan qed ikun di tkun tweġiba Ewropea għal sitwazzjoni Ewropea u li nistgħu nagħmlu jekk aħna nagħmluha flimkien. Fuq is-sur Leonard, punta subaħ eżattament fuq il-ferita, aħna provajna mal-Konsil Frajna anka bl-iskemi volontari. Għatma ġiet rilasċata jew imnedija. Issa irridu nimxu l-qoddim għal responsabiltajiet ġusti u għali bej l-Istati membri u modifikajna u koll il-tħassib kollu espress anka minnaħat tal-kollega Bulgaru. Per eżempju jiena għast is-threshold fej eh, jista' jibda il-mekkanizmu minn 150% għal 100% fil-proposta tiegħi. U li eh, jitwaqqaf fuq il-75%. Element ewlieni għalija, u naħseb li nista' nitkellem anke f'isem ix-shadows skolla f'dan il-każ li u sistema li hija neutrali sabiex norbot anke ma li qalet ġin Illum huma l-Italja Greċja, ma forsi għadha jista' jkunu l-Polonja, l-Litwanja, jekk xi ħaġa tiġi fuq il-frontiera tal-Vant. Jekk hemm xi ħaġa li tiġri fil-vant nofsani, naħseb ċipru tkun l-ewwel waħda li tintlaqat, għalhekk irridu nħarsu lil lin mill-kuntest illi ġiet infassla din, din dan il-dokument, ġifri krizi tal-2015, jirrit ikonna tweġiba wiesa Ewropea u b'dan il-mod biss li nistgħu nagħmlu progress u u sistema li hija b'saħħitha, reżiljenti u tbidel ir-realtà fil-prattika. Għaliex dan huwa falliment huwa diffed kbir li għandna l-opportunità li nbidluh. L-Ewropa għandha bżonnu dan U dan jirrifletti wkoll il-kredibilità ta' din l-Unjoni. Aħna għandna l-impenn li nagħmlu dak kollu li nistgħu, l-aħjar li nistgħu. U grazzi anka għal dak kollu li jattu l-lum ser nitrasferxu dan għal kompromessi Grazzi għall sforzi għall emendi kollha proposti. <laughs> U <laughs> <laughs> Jalla tmorru lura għal għal btajjal tal-lejt u mux tal-milliet eh, illi tamlu xaħġa differenti u tiġu b'moħħkom frisk wara l-waqfa li tisa sabiex jkollna l-enerġija u naħdmu iktar flimkien. Il-vaganzi tajbin il-kolħat. Grazie ħafna. Grazzi tal-awguri minnħatijak. Naddu issa għal punt li jmiss, punt 15, l-twaqqif eh, għal proċeduri komuni għal eh, tħuli jew l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali, eżis kollegi. Il-punt li miss fuq l-agenda huwa hija situazzjoni tan negozjati. Għana rapporter is-Sinjura Gujemme bil-referenza uh, wkoll għal reazzjoni tal-Presidenza Maltija kien hemm negozjati min-naħa tal-Parlament Ewropew. Kien hemm sospensjoni ta' din id-diskussjoni bil-ħsieb illi nibkomplu bil-istambat ta' pajjiżi siguri. Bħala il-ko-president tal-komitat tal-libe din id-deċiżjoni verament miex pjaċevoli naħseb illi ma nix konformi laqas ma trattati tagħna jew l-prassi komuni tagħna. Is-sinjura Gujom għamlet abbozz rapport biex tispjega il-pożizzjoni tagħha. Nadu l-kelma lir-rapporter u mbagħad il-Presidenta Maltija u niftaħu mbagħad anka il-diskussjoni għal dawk il-membri li jixtiequ intervjenu. Sinjura Gujom. Grazzi ħafna, Senira President. Jiena xtaqt intik aġġornament dwar fej waslu diskussjonijiet fuq dan il-fajl il-lista tal-pajizi siguri. Palma taf, għanna sfond wiesa fej aħna dejna nediskutu dan kollu u kwistjonijiet oħra relatati ma' l-azila. Mod interrelatat għalhekk aħna rridu nħarsu li dan kollu mhux biss mill-lat ta' kontenut imma wkoll minnaħa tal-metodoloġija li aħna serna adotta f'Lulju tal-2016 kena, kena pożizzjoni definita sew, kena diskussjonijiet mal-Konsil fil-rigward tal-mandat u anka l-esklużjoni possibli ta' seba' pajjiżi il-Bosnia Herzegovina, il-Macedonia, il-Montenegro, il-Serbia u il-Turkija. Dan għaliex l-EASO kienet għattam il-kontribut għal dan. Mela, għanna erba temi eh, prinċipali l għanet eh, l-interazzjonijiet eh, ma l-ist internazjonali, bej l-listi nazjonali u l-listi eh, Ewropea, il-metodologija biex eh, naħtru eh, pajis ta' oriġini sikura, mekanizmu ta' sospensjoni u ta' revizjoni ta' lista f'kas illi kunem aggravazzjoni ta' situazzjoni partikolari, illi pajis meqjus sikura, u bat il-livelli tal-nis li jaslu. Kienem laqata triologi, kienem bosta laqata ma' shadows u kikenna diskussjoni fuq il-metodologija, kif nisaw nqisu pajis sigur, kif nisaw nirrevedu l-lista, kif ukoll avanzajna fuq eh, il-mekanizmu eh, ta' suspensjoni, ġifiri, eh, kif nistaw nisospendu l-lista mill-lista pajis fejna kif għat qabel situazzjoni t-tqis l mara tal-arve. Hemm ukoll kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali u termonizzazzjoni li konsidrajna fil-fatt għal kontrarju għal pożizzjoni tal-Parlament e Kunsill u naħseb li għadu fil-fatt dejn il-fema il-Kunsill jixtieq iżhom il-lista nazzjonali li ikunu b'mod parallel ma' lista Ewropea eventualment eh, jistaw jiġu konsiderati, jista' jiġi konsiderat l-eluq ta' listi oħra. Diskussjonijiet ma tax kienu ma tax ħallew frott fuq drittijiet fundamentali li xi kunsel ma jixtiex jindirizza konsekwenzi proċedurali eh, tal-pajjiż ehm, ta' oriġini sigura, però irid jindirizza dan eh, fil-qafas ta' regolamenta għal proċedura ba nishtiq nejte ba għonek nitkellem u koll eh, għannom ta' xedow se nixtiq nirringrazzju ma għonek u koll diffiċli li kunem lista Ewropea minnajr ma nkun nistaw nitkellmu jew nkellan għajmu l-konsekwenzi proċedurali għal daw kolla li jitolbu l-azil minn daw l-pajzi terzi di kwestjoni hija iktar u iktar importanti eh, u dan qed ngħidu li li għandi hemm shadows li huma rapporters fuq punti oħra eh, li hawnhekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa obbligatorja, xi ħaġa obbligatorja li qabel dem kienet fakultattiva. Issa, libe adottaw pożizzjoni bilanċjata fl-ulju tal-2016, iġviri bejn l-effettività ta' sistema u il-fat li jitħares id-dritt li dawn in-nies jingħataw l-azil. Għalhekk importanti li nkomplu nisħu fuq l-aspett ta' drittijiet fundamentali nafu li s-sitwazzjoni mhijiex mill-leħfef qed nistennew ukoll it-tweġiba tal-ejażu kien hemm eh, fi frar it-tweġiba li fl-aħħar waslet minn ejażu l-evalwazzjoni li għandna hija waħda serja, ma nasibx li nistgħu nibqgħu għadejn mingħajr lista, ma nasib li rapport li sar minn EASO huwa għodda kruċjali ta' min isarraħ fuqha. Nasib li eh, kulħadd jaqbel ma dak li għal EASO, partikolarment fuq il-kustjonijiet eh, ċertu kustjonijiet marbuta ma' pajis partikolari Turkija. Ftejm eh, fuq il-tekst u mektar u ktar diffiċli u nasab eh, li eh, rridu eh, noqdu attenti li ma noqdux l diskussjonijiet li jistaw idajfu il-pozizjoni għawija li kellu l-Parlament fil-bidu ta' taħdidiet. Aħna fil-fatt xtaqna li ma xedaw se intemmu dawn id-diskussjonijiet mod responsabbli u nejdu illi aħna mhux ħaneksbu wis progress u li l-punti li fuqhom maqbalniex maqbalniex fuqhom maħniex eh, ħanastu għalek. Eh, fil-bidu ta' 2017 eh, rajna li fil-fatt kien hemm talba biex ikun hemm posponiment fuq diskussjoni dwar regolament fuq il-proċedura il-presidenza, imma għaltinna u koll li jekk eh, l-affarijiet ma jemxux fuq regolament tal proċedura allura ħajkun hemm diskussjoni li tista' tinfetaħ fuq eh, din il-lista ta' pajjiżi li tqisu ta' oriġini sikura. Issa eh, naraw naqra però kif u x'fatta u x'ħaj jiġri. Peress li ma stajniex namlu kizbiet nixxieq ngħid li il-pozizjoni tal-libe trid tibqa tiġi rispettata ma fil-fatt eh, kien hemm votazzjoni eh, opinjoni eh, ċara minn ħatana jiġifieri li il-ħidma fuq dan fuq dan id-dossier trid tkun waħda mill-iktar trasparenti dan minnieħ, kollox kien disponibbli fis-sit mal-kollega Ferrara U ma' tim ta' xedaw rajna li hemm bażi progressista fuq eh, din il-lista ta' pajjiżi eh, ta' oriġini siguri, aħna ħdimna dejjem eh, għabbażi ta' dak li ta' rapport ta' l-ulju ta' sena li għaddiet u nkomplu naħdmu f'dan is-sens nixtieqna laqbel il-ingrazzja Shadows kollha, Shadows flimkien ma' l-assistenti kollha li assistewni da kollox minnħat fuq dan id-dossier, grazzi. Thanks. Uh... Grazzi ħafna nixtieq ngħaddi l-kelma l sinjura Anna Abela fissam il-Presidenza Maltija. Grazie ħafna Sinjura President u l-rapporter ta' din l-opportunità li tispjegaw il-pożizzjoni tal kunsil nispjegaw il-pożizzjoni tal kunsil fuq din il-kwistjoni xtaqt nuri l-apprezzament tija l-rapporter u l xedaw u l-presidenza slovakka għall-approċ tagħhom f'dan it-trialogu ma minkejja dan it-trialogu weħel f'numru ta' kwistjonijiet apparti minn hekk l-adozzjoni tal-Kummissjoni fuq il-proċedura ta' ażil ta' Lulju tal-2016 poġġiet il-kwistjoni ta' pajjiżi siguri fil- ħdan id-direttiva tal-proċedura tal-azil kif ukoll fi ħdan is-sistema komuni iktar kmini din is-sena hekk kif għal ir-rapporter ukoll. Kanna laqat fej urietna li tixtieq ikolla trialogu mal-Konsil fuq il-metodoloġija u anke mekanizmu ta' sospensjoni dawn il- il-mekanizmi kollha kienu se jitħallew mbagħad skont il-proċedura ta' regolament. Wara perjodu ta' diskussjoni u riflessjoni l-grupp iddeċida li jkun iktar xieraq li din id-diskussjoni fuq il- eh, pajizi ta' oriġini sigura eh, komplu taħt il-qafas eh, tal-trialogu U bekk ikun hemm iktar l-istrument legali u anka riforma u iktar wiesa li tista' taċċerta iktar konsistenza u iktar koerenza. Jiena l lura li rapporter kif smajtu u senjura Ferrara wkoll bħala rapporter tal-regolament tal-azil. tal regolament tal azil U għedna li il-diskussjoni ser ikun maħsuba sabiex jibdew fil-diskussjoni fil-kontest tal-proċedura ta' għazil, regolament ta' proċedura ta' għazil. Forsi il-presidenza li jmiss uh, ikolla l-opportunità li tirrevedi din id-deċiżjoni jekk taħseb li jkun meħtieġ ħad nota wkoll tal-pożizzjoni tal-rapporter u ser narġa'. Rassaq dan kollu u dem il-kor preparatorju fiħdan il-konsil. Grazzi, fil-fat ma nix eh, shadows, u għallura l-ixtiqna del kelma l-Sinjura Mezzola. I am replacing our... Iva, fil-fat jena tniħu post eh, shadow senjura dati eh, biex nejdirkom naqra xini għal-pozizjoni eh, tal-PP e fuq din il-proċedura. L-għenet il-lista komuni ta' pajzi siguri u għet mill-mezzi li aħna nistaw nużaw biex nidirizzaw il-pressjoni migratorja li għana f'numru ta' Stata membri. Aħna nipqaw nappoġġaw il-ħolqien tal-lista bħal din u tassew jidispeċina illi ma nixxinix nirħuq ftehim fuq dan il-prinċipju. Issa nafdaw eh, il-kollegi tagħna fuq negozjati APR eh, u nixtiequlhom kull suċċess eh, għal din għal dan l-istrument mm, tant komplikata nishtiq unajdu li din il-proċedura, pero għet għajjem ħafna mistaqsijiet kif din l-lista iġi nfassla mm, għabbażi ta' ftejn fuq l-APR li għadda biex ehm, eh, għadu mux ta' ba' nixtieq eh, nejt li s-senjura dati tibqa miftuħa għat-tahdidiet eh, u tibqa l-esta biex ikun hemm kooperazzjoni għal madaw kolla kollha li huma responsabbli mid-dossier APR. Grazzi ħafna issa senjura Kjenge. Grazie. Grazie. Jina naqbel perfettament mal-analizi u proposti li saru minnaħat tal-kollega Silvi, anki għaliex jena najt illi ma nistawx niddiskutu dan il-regolament minn ma missu il-drittijiet tal-bnedem. U fl-opinjoni tiegħi dan huwa punt importanti ħafna, tantu importanti li ma nistawx nalqu dossier da sekk importanti minn ma niddefinixxu x'inhuma l-kriteri u anki li niddiskutu l-pajjiżi li ġew imsemmija f'ċerti każi, per eżempju, l-pajis li ġiet imsemmija, Turkija, per eżempju, illi qiegħda tikser kostantement id-drittijiet tal-bniedem anki id libertajiet fondamentali illi impoġuħ fost il-lista ta' pajizi zguri għalija inħoss illi dan huwa punt li jridu niddiskutu fuq tal-anqas. E, u allura nappoġġa l-proposta tal-kollega u nittama illi fil-direttiva u fuq diskussjoni ċoħe fuq direttiva u, u fuq il-proċeduri nistaw nimxu l-qoddim, pero verament jena mm, naħseb id irridu namlu passi biex fit-ċentru tal-opinjoni politika jkun hemm il-rispett tal-persuna u rispett tad drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazzi sa nixtieq eh, nitlob il-Kummissjoni jekk tixtieq eh, tintervjeni. Jekk ġobkom. Grazzi, Signor President. Eh, iva, fil-fat, eh, intervent qasir aħna zammejna il-proposta fuq il-mejda, ġifiri, eh, issa sta fidejn il-kolleġizzaturi biex jarawna għaraw kif jixtiju jiproċedu bija. Senjura l-bijolli, jek joġbok? Grazzi, l-lista eh, ta' pajizi sikuri eh, ta' oriġini eh, fundamentali għal din il-politika migratorja ta' azile ġdida li rridu naraw fl-Unjoni. Peress li għatmanniex lista, pero għanna eżempji dwar kif għagġiċew il-Komissjoni u l-Konsil, sissem l-eżempju famus ta' Turkija, Turkija li huwa meqjus pajis ta' oriġinu ta' oriġini sikura imma nafu eh, li jem tfal, refugjati li sam mill-età ta' xar snin qed jiġu eh, sforzati jaħdmu eh, fabbriki ta' tessuti għandna wkoll situazzjoni situazzjonijiet oħra bħal dik tar refugjati Afgani nafu li eh, l-pajis eh, bħal Afganistan eh, ilu pajis perikolusa mill-invażjoni fl-2011, ġifiri nasab li responsabilità tagħna meta nitkellmu dwar illi nil refuġjati mhux biss li ma maridux biss nitkellmu dwar kussjonijiet oħra, rridu nżommu dan il-punt prinċipali f'moħħna. Naħseb illi li eh, nikkonsidraw protezzjoni internazzjonali eh, li eh, trid tingħata, però rridu naraw ukoll meta drin ma tistax tingħata u fuq dan iħollu jorbot definizzjoni li ħanatu għal pajjiżijiet origini sikura. U rridu naraw kollu uħarsu l-obligi internazjonali għana taħt il-konvenzjoni ta' Ġinevra. Grazzi, issa nishtiq nitlob il-rapporter jekk dejjem joġoba it-tem dan id-dibattitu Iva, eh, mela, leve eh, fil-fat jena nishtiqna laqbit bitlet kelmiet, eh, l-ewel net l-izbali, rridu nevitaw kull tip ta' zbal, zbal fuq il-konċetti, zbali, zbali strateġiċi, u naħseb li minix xanqot nidħol u fil dettal kienem ċertu zbali strateġiċi fuq il-konċetti. It-tini kelma il-fat li qed nirtiraw. Jekk nirtiraw mu ħanaslum kien mhux naslu għal soluzzjoni u allura nasib iridu nafaċċjaw din ir-realtà. It-telet kelma determinazzjoni. Jiġri x'jiġri nemmen illi eh, it-tim illi qed jieħu eh, ħsieb eh, din id-diskussjoni naħseb illi il-fatt ta', definizjoni u din il kussjoni tal-pajizi, tal-issa ta' pajizi ta' oriġini siguri irridu nindirizzawha. Grazzi ħafna l-interventi tagħkom ma dibattitu interessanti, issa ħanaddu eh, għal punt numru 16. Għanna fil-fat kwarta biss, eżis kollegi, nar 5 ta' lulju tal-2016 il-Parlament Ewropew resa il-proposta għal deċiżjoni ta' Kunsill fuq qafas eh, multianwali għall-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea ta' dittijiet fundamentali għall-2018-2022. Il-qafas multianwali li jiġi adottata kull ħames snin imis jew jindirizza il-punti strategiċi eh, kien hemm l-adozzjoni eh, tal- l-adozzjoni strategika eh, skont artiklu 315 tal-trattat il- presidenza tal-Kunsel resqeta abbozza deċiżjoni fil-laqatana tal-31 ta' jannar u llum is-sur anzi s-senjura mlinar ħat rappresenta l-abbozz tal-rakkomandazzjoni jekk jogħġbok senjura mlinar. Grazzi ħafna Senjura President, l għenet nishtiq nirringrazzja l-Presidenza Maltija l-impen tagħhom, il-Kommissjoni għal-Kooperazzjoni kif ukoll ix-shadows. Kif diġa semma f'okkażjonijiet oħra jiena tassew jiddispjaċini nuqqas taftejn f'dan il-kunsill fuq eh, l-inklużjoni ta' ta' setturi tematiċi fuq kooperazzjoni ehm, illi aħna tkellimna dwar eh, bejn il-polizija u l-autorità ġudizzjarja nasab eh, il-fatt li kuna da kooperazzjoni bija nirriflettu mux bis il-bżonnijiet eh, li jem imma u koll li kuna amministrativi li jittieħdu partikolarment setturi li huma ta' importanza strategika għas settur ta' drittijiet fundamentali. Importanti nibbatu u koll senjal ċar li l-Unjoni jipporta mid drittijiet fundamentali u li importanti li inkludu il-kooperazzjoni bejn l-autoritajiet ġudizjar u pulizija fuq kwistjonijiet eh, ġudizzjarji. Naħseb eh, l-importanti wkoll li eh, nirriflettu wkoll eh, il- konsultazzjoni il-fra għamlet mal-stakeholders fil-bidu ta' dan il-qafas multianwali li ġejr fejn 18-20 importanti li naraw li il-frat kun tista taġiċi fuq interess propju mux bis eh, fuq talba, l-għalix dan mux fl-interess tana. Id-dialogu fl-imkien mal-Komissjoni u mal-Kunsel u għasal għal tejm l-għalix mela iżarġu istituzzjonijiet l-esteli jitħlu eh, f-diskussjoni biex eh, ninkludu biex regolament li sejjes il fuq hemm sejjes il-fra jiġi emendat l-ewenet ġifieri biex ikun hemm eh, fra preferenza għall-Unjoni Ewropea. Mbagħad li nestendu eh, l-kamp ta' applikazzjoni fejn nestendu l-kompetenzi tal-fra nikludu eh, il-kwistjonijiet preċedenti ta' ta' dak li kien it-tielet pilastru li nestendu l-gvernanza u il-funzjonament tal-frama. Barra minnek il konsil Kummissjoni ġew mitluba biex eh, jħorġu bannes eh, deċiżjoni tal konsil u biex eh, din il-kreazzjoni il hawnhekk illum. Nixtieq ngħid li kien hemm riżoluzzjoni li bessa seba titressa fil-mini plenarja ta' Mejju dan jippermetti li fl-imkien ma' istituzzjonijiet oħra il-Parlament il-issen il-vuċi tiegħu. Grazzi issa nixtieq nitkell nitlob l-Senjura Luisa Gringola li hija rappreżentata tal-Kummissjoni. Grazzi, Senjura Presidenta li tajtna iċ l li intervjenu nagħmel din id li ġejja nam tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni jidispeċijan illi eh, ma tlaħax tejma fuq ehm, dawn is-setturi tematiċi għal kooperazzjoni ġudizzjarja, autorità ġudizzjarja u pulizija fuq kwestjonijiet kriminali għal-qafas għal-qafas multi annwali 2018-2022. Aħna jidispeċina li eh, meta nikkonsidraw il kwestjonijiet anzi nixtiequ ngħidu li eh, il ġudizzjarja u kriminali taqawa taħt um, għan artiklu uh, wieħed ta' tmienja ma ta' tiefi u uh, jekk um, dan ma nikluduħx uh, fil-qafas multi għal periodu 2018-2022 l-Aġenzija ħad kompli twettaq il-ħidmit tagħha f'dawn is-setturi fuq talba tal-Parlament Ewropew. Il-Kunsil jew nkella l-Kummissjoni skont artiklu 5-3 Wara li kien hemm evalwazzjoni esterna tal-Aġenzija fl-2017, il-Kummissjoni Imbagħad eh, ħadd toħroġ b'rapport ta' evalwazzjoni u rekomendazzjonijiet lill-Parlament Ewropew li l-Kunsill kif ukoll l-ISC e u l-Kumitat tar Reġuni u tippubblika din informazzjoni. Wara l-evalwazzjoni eh, ta' rapport ta' evalwazzjoni u rekomendazzjonijiet, il-Kummissjoni eh, tisottometti eh, proposti ta' rekomendazzjoni għal regolament 168 tal-2007 li tqis meħtieġ kif hemm maħsuba għall-artiklu 312 ta' dan l-istess regolament. Issa nishtiq nadel kelma li senjura Katrina Mitzigrima mill-Presidenza Maltija. Erwan nafsenar tajb li kullħat eh, nishtiq eh, għannom eh, tal-Presidenza nir-ingrazzja l-rapporter nishtiq issa niproċedu billi namel dekjerazzjoni tal-Konsil taħt artikli 3.3 u 4 tal-regolament 168 tal-2007 Eh, regolament in kwestjoni, eh, evalwazzjoni indipendenti u esterna eh, għal frab mm, din ħassir fl-2017 kif għadu kif ġie indikat mill kommissjoni kif hemm f'artiklu 31 paragrafu 2 ta' regolament il-Kummissjoni wara li tkun għamilet evalwazzjoni ta' rapport evalwazzjoni u komodazzjonijiet li kunu saru minnaħat tal Management Board tal frod konsidra proposti għal emendi għal regolament li tqis meħtieġa. F'dan il-kuntest, il-kuntest jaqbel li eh, hija is bil bir kważi kważjasi emendi li s jkun hemm regolament eh, il-Kummissjoni tista' deċidi illi tressa eh, partikolarment fuq il-mandat tal-Aġenzija fuq kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-autoritajiet l-forzar tal-liġi u l-pulizija u kol fuq il-gvernanza u l-funzjonament tal-aġenzija. Grazzi ħafna. Grazzi sa nibdew eh, bid-dibattitu eh, għal-PP e, Sinur Roberta Mezzala. Grazzi Barbara. Jena fil-fata unek etniħu post sur naġef dan id-dibattitu. Issa grazzi għal eh, onorevoli Mlinara fuq dan id-dibattitu fuq xol tijak għal dan il-debattitu nafu li il-fra hija qas importanti ta' riċerka ta' valur, eh, għanda ħafna ekspertiz, pariri, sirbija xtati, illi jappoġġjaw xol tagħna. Bħala xedaw rapporter is-sornaġi, jisa li prezentament mem lebda baza legali li kunem hemm emendari jew nkella li jizdiedu kompetenzi eh, li l-affarej għal Multan multanwar ġej, pero jaqbel bisama rapporter u jaqbel li tinstab soluzzjoni dejjem jekk hemm rieda tajba minn aħdar istituzzjonijiet. Grazzi. Grazzi eh, għal eh, dawn dawn dikjerazzjoniet konkreti. Grazzi Senjura Sepel, eh, Iva, fil-fat Senjura Soraya Posta, xedaw rapporter il-grupp tagħna ma tistax tkun hawnhekk għannom tal-essendi għallura jen għan nitkellem fissema. Jena fissema nirringrazzja l-rapporter tal-li Anzi, anzi, għabel poġġet pressjoni e tal ħadet il-konsiderazzjoni, kwestjoni tal-ledidun kontra il-ġepsis, kontra il-Roma, mm, kif ukoll dakoll li wasal marginalizzazzjoni ta' din il-minorita. Hawnhekk dan imes ma' l-kwestjoni tal-integrazzjoni u l-integrazzjoni. U mm, il-fat li dawn din il-monerita Roma tiġi integrata fis-soċjetà xti ngħid li jridu eh, hawnhekk f'din il-proposta eh, illi qed tikkunsidra eh, il-tibdil fil-mandat tal-fra fuq il-kwestjoni tal-kooperazzjoni kriminali minn naħrat tal-autoritajiet tal-forzar tal-liġu l-pulizija rridu naraw li jekk ikun hemm jekk il-Kunsill u l-Kummissjoni jżommu mal-wedet tagħhom allura iva nistgħu naqblu. Grazzi Sassur Skribek. Grazzi ħafna, grazzi Signor President, nixtieq eh, nirringrazzja da kollha l-ħadmu fuq dan id-dossier u nixtieq ukoll ngħidilkom naqra li għandna li għandkom l-appoċ tagħna u ngħid illi il-mandat mandux jizdiet. Rridu naraw eh, illi n-nefqa fuq eh, il-ħarsien ta' drittit fundamentali eh, tkun effiċjenti u effettiva. u l axar mezzi ta' riċerka u prezentament jidispeċenajt li mandiċ minix fiduċus fuq dan il-punt. Naf li rapporter zammet it-temi prezenti taħt il-kompetu tal-fra, pero zdiedet li Zida tejta l-regolament għanda tiġi emenda ta' versi ħana maħnix ħana napoġġaw din il-parti u għan kuna tenres u l-emendi eh, f'dan id-dawl. F'daw ta' dan. Grazzi ħafna, jessa senjura l-una Ċek. Grazzi, senjura President, jena u konni xil-grazzja l-rapporter għal-approċ ta' ambizjuż billi poġġiet eh, pressjona u billi inkludiet eh, l-opinjoni legali fuq eh, il-kwestjoni ta' kooperazzjoni ġudizzjarja bejn autoritajiet tal-fossat tal-liġi pulizija. Din hija kwestjoni importanti eh, u naqseb bħal ħafna f'din l-awla naqblu li hija direzzjoni li rridu eh, nieħdu. Però importanti li nkunu ċari fuq la li donatu l-frava, illa li għax hija aġenzija ta' importanti u tipprovdi expertise anki għal-ħidma tagħna għal avolja uħuta għadhom tal-fema li forsi huma din l-aġenzija li trid tiġi injorata, però kontent li fil-maġġor parti tagħna hawnhekk eh, qed ngħidu li m'għandhomx jiġu injorati għal li għax eh, huma joffru eh, studji ta' sew importanti fuq ħafna gruppi diskriminati, fuq kwistjonijiet ta' diritti tal bida ta' drittijiet fundamentali. U Naħseb anki eh, meta wieħed jitkellem fuq ir-Roma, kwistjonijiet eh, tal-ażil, il-GPTI, eh, il-protezzjoni tad-dejta, il-ħarsien ta' dejti ta' tfal, il-dritt tal-ġustizzja, naħseb dan irid ikun kollu irid ikun Irridu napprezza u rridu ikonna iktar kooperazzjoni bejn il-kumitat tagħna u l-fra. Għandna bżonn tal-fra u bħal oħrajn naqblu Illi eh, il-mandat eh, jissaxħa eh, Iva, rridu koplu li ġildu għadam biex ħaġa ovvja, rapporter tal-bitna biex napoġġjaw dan l-annes li għan negozjat fejn il-Kunsill fil-konsil għadu għet iqis naqra, rridu naraw naqra fejħan nistaw nil-ħuftajim, l-affarijiet mu mux sempliċi fuq din kooperazzjoni li t teġi inkluza fil-mandat, prezentament mux il-kas, pero rridu jibna ħati għajna terkun konsens għal dan rridu koplu diskutu kifat. Issa, l-onorvo Spinelli. Ringrazio. Grazie eh, l-Angelika Bliner al din il-ħidma koraġuża tagħha u nappoġġa bisħieħ ir-rakkomandazzjonijiet illi rippreżentat fil-abbozz ta' rapport. Żewġ punti importanti huma għalija kif ukoll huma għal rapporter. L-ewwel net inħoss li huwa indispensabbli illi l-Aġenzija għandha tinkludi fil-qafas li miss l-inklużjoni u l-integrazzjoni tal-Roma u illi l-fra għanda eh, ikolla e u koll eh, ċentru kontra eh, ċentru kontra l-antiziganizmu. <clears throat> u biex jġildu kontra l-emarġinazzjoni. Tini punt u importanti anke li ninkludu fil-qafas multianwali e setturi ta' kooperazzjoni ġudizzjarju tal-pulizija, mhux biss fil- kwistjonijiet ċivili ma anki eh, kriminali. U dana bekk inkunu nistaw ninkludu il- eh, ħidba li huma importanti tal-assikurtà tal-Unjoni, terrorizmu, l-ġieda kontra l-mafja, l-ġieda kontra l-frodi, ecc. U meta nqisu eh, l-aħħar proposti leġislativi fil-Unjoni Ewropea fil-ġlida kontra terrorizmu, meta nqisu anki l-influenza qawwija li d dawn il-policies jista' jkollhom u jirriskjaw li kollom fuq il rizervatizza u fuq il-protezzjoni ta' ċittadini u anki fuq id-drittijiet tal-immigranti u tal rifugġati u dawn inkludu anki tfal, jena nħoss li huwa importanti kbi ħafna, importanti ħafna e, jena u anki l-NGOs jikonsidraw li huma importanti, illi l-Aġenzija tkun tista b'inizjattiva tagħha tagħmel studi fuq dan is-suġġett. U nagħla billi ngħid illi anki jena jidispieċini ħafna illi il-Kunsil ma wasalx għal ftejim fuq l-inklużjoni ta' dan is-settur fil-programmi tal-Aġenzija. Imma, peress li jena naħseb illi għat aħna manna għat eh, aħna manna naċċettaw eh, situazzjoni negativa nistaw jista jkonna eh, speranza u nistaw namlu nistaw nikonvinċu nittama il-kunsil u jena zgura illi Angelika Mliner għanda il-kuraċ u l kapacita biex biex tiprova tipperswadihom u għanda minna għaj l-appoċ totali. Grazzi. Kienga. Signora Kienga. Grazie. Grazzi. Anki jena nishtiqna til-appoċ tijaj sħiħ U allura nilqa pozittivament dak li prezenta il-grupp tijaj. Però nishti anki infakkar l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali u, u dawk li ħadmu f'dan is-settur illi, illi konna strateġija kontra razzizmu irridu nirrikonoxxu il-forum kollha ta' diskriminazzjoni. U għadajem diffiċli eh, insibu fil-letteratura u anki il-sujġett eh, eh, eh, e, e, tal- e, Eh, ta' diskriminazzjoni għal dawk li kontra n-nis li ġejjin mill-Afrika. Aħna najdu la afrofobija. Għandu jkonna strategija speċifika l-lum. Mm, l-lum iridu natu risposta għal, eh, mux biss għal risposta għal kategorija ta' ċiviltà, ma rridu insibu, eh, ninkludu l-forum kolla ta' razzizmu u ta' diskriminazzjoni. U jek aħna l-istrategija mbat ma jkolla labda sens. Allora jina l-lum ninsisti illi eh, ninkludu eh, dan e eh, għana għanna ninkludu anki il-persuni li ġejjin mill-Afrika u li għandhom karakteristik li għuħet jista' jifem u allura u aktar fas li għuħet jista' il-profiling taħħom u allura nitlob illi għanna ninkludu l-afrofobija li hija prezenti eh, u eh, din hija realtà li hemm diskriminazzjoni kbira kontra l-persuni l-ġejjin mill-Afrika. Grazzi. Thanks, I would like to ask Angelika. Grazzi, nistansi l-Angelika Mlinar, ek tishtiq xtati xi konklużjonijiet. Grazzi tal-klim sbieħ u anki tal-appoġġ. U fil-fatt jider li aħna ma nistawx assolutament eh, nifallu. Allora rridu namlu eh, mod li se jkonna suċess. Grazzi, nishtiq infakkar li l-iskadenzi għal emendi hija l-20 ta' april eh, tal-2017 fit tlieta ta' warlof sinar. Innutaw ekk joġobkom illi illi fdil il-proċedura ma nistawx nużaw l-istrument tal- Eh, orali. Eh, eh, Il-segretarjati bat id dettaljum bat bil-miktub, bil-email. Grazie ħafna u nawguralkom lejt fil-paċi. Grazie. Do you know that we continue in this afternoon at 3? <laughs> Tafu l-inkomplu laqqa fit-tlieta u għarlof sinar. Grazie.